Um, tajba jina kontent illi jissa għanna għalmenu bżejiet nis biex nibdew raw il-rapport tagħna dal ħodu din il-laqgħa tiġi webstream tiġi firri l ħodu tajba li l-kulħadd. Illum qegħdin f'kamra mhux tas-soltu għal kamra tal-konċiljazzjoni għalli għandna din dan il ċirku kbir jien blażat nista' nara l-membri tiegħi Insomma, din ħatkun l-outli dell-ewwel grupp ta' filgħodu ta' ta' ħamis u għalhekk naħseb m'hemm ġaqsek nies għaliex hemm ħafna nies li diġà telqu fuq eh, missions. Ehm, però qed ħafna xi diskutu, ġifieri nilqakom hawnhekk dal-għodu. Aħna publikajna r-rapport ta' sod tagħna brabta ma' l tagħna tal-ġimgħa li għaddiet li huwa disponibbli fil-website tagħna għal dawk li marċevewx għal kemm suppost ċevejtu kopji l-uffiċi tagħkom. Eh, dwar il-formalitajiet, qabel ma naddu għal rapport ta' Sinjura Kalpelċ, hawnhekk, eh, l-ewwel net nixtiequ illi ta' l-aġenda dal-għadu aħna nixtieq ngħidulkom illi aħna kellna negozjati li rnexxew firma l-Konsil minn ġimma li għaddit u fatt kellna jitra formali mill konsil li konferma dan apparti dan aħna konkludejna b'suċċess il-konklużjonijiet fuq il-regolament tal- sistema ta' informazzjoni għal su intern u nittama li dan ħarġu adottati formalment mill-Komitat fil-qalimis fil-21 ta' Ġunju illi mbagħad se jippermetti dan imorru quddiem il-plenarja mbagħad skeda tkun Għeta taħ f'settembru bazzikament ma nsibx nistgħu nagħmluha aktar qabel minn hekk. Da ħajt ikun disponibbli um, għal analiżi mill-gruppi politiċi. Aħna dejjem irridu nżommhom mal-proċeduri għall-ewwel ftemiet tal-ewwel qari ta' dan il-ftemiet biex dak li jkunu kollu ċans kollu li jaqra t-tekst sew. Għalhekk 30 ta' ġunju dawn ħajkunu fuq l-aġenda l-adozzjoni u r-reporters ikunu jistgħu jippreżentaw is-sejbi tagħhom lilkom. Issa mbagħad fil-minuti dwar 8 ta' Mejju, dawk huma mniżlin hawnhekk. Sal-lejli ħan nikkonsidrawhom bħala adottati tiegħek ma tibatunniex tibdiliet. Tajbuż mela. Naddu għall-abbozz ta' opinjoni għal dak li qegħdin nagħmlu fil-qasam ta' trasport u turiżmu għal proposta tal-regolament tal-servizzi ta' ground handling fl-ajruporti tal-Unjoni. Is-Sinjura Galpelċ hija il-rapporter, għandna Sinjura Ruler fostna wkoll u nittama li il-professur Greta Campus u Norvi Schroeder ukoll. Ma Sinjura Galpelċ l-ewwel ħandur lejk biex ittina naqra konklużjonijiet tar-ran dan opinjoni Grazzi Chair. Eżis kollegi, l-għonet nixtiqnejt jiena kontenta fermi li jiena nista nintroduċilkom din l-opinjoni, din bottan la botta l-opinjoni, din dan huwa rigward ir-revoka ta' direttiva 96 slash 67 eh, fuq il-servizzi tal-ground handling. Nixtieq nibda bir-raġuni dwar il-għaliex il-, il Kommissjoni ħarġet bil-proposta tafu li l-proposta ġiet ippreżentata fl-ewwel ta' Diċembru fl-2011 dwar ir-regolamenti ġdid fuq servizzi tal-ground handling. Il-problema kienet illi il-leġislazzjoni ta' qabel li għadha fis-seħ li ġiet attat fil-1996 l kundizzjonijiet ta' qafas inbidlu mill-lejl għan-nar. L-ewwel nett eh, kien hemm żieda enormi fil-passiġġieri um, tal-ajru kien hemm problemi ta' kapaċità. Il-servizzi tal-ajruport saru importanti ħafna u minħabba fekk is-servizzi tal-ground handling kellhom isiru iktar effiċjenti u l-kwalità kellu jitjieb. Para riżultat tal-konsultat ta' proċedura ta' konsulta li organizzaw il-Kommissjoni ħarġet illi l-framework il-qafas leġislattiv attwali m'għadux jgħod. Aħna wkoll minna survey kien hemm 67 eh, fornitur ta' servizzi eh, li kienu involuti, kien hemm ħafna linji tal-ajru, assoċjazzjonijiet tal-linji tal-ajru, l-awtoritajiet tal-ajruporti dawn kollha kienu involuti fis-sarriġ, ħna sa għandna r-riżultat u issa inħat li għaddin ħamtu wiċna ma' żewġ problemi. Jekk inti tħares l-ewwel net lejn is-servizzi tal-ground handling hemm ċertu xkiel għatħol u skili ieħor. Jiġifieri dawn is-servizzi ta' ground handling mhumiex effettivi bizzejt, mhux qed jaħdmu sew. Ħaġa oħra, aħna rridu naċċertaw li hemm flessibilità il-protezzjoni, il sikurtà u il protezzjoni tal-ambjent. U aħna ma nistawx inkomplu laħqu mal-pass tal-ambjent bidla jekk ma nbidlux il-leġiżlazzjoni. Jo fl-interess ta' kulħadd li aħna jkollna servizzi ta' ground handling li huma effiċjenti mhux biss għall-ajruporti u linja tal-ajru ma wkoll għall-passiġġieri. Aħna wkoll nixtiequ nagħmlu użu effettiv ta' infrastruttura tal-ajruporti. Jekk aħna nixtiequ naraw prestazzjoni tajba min-naħa ta' din l-industrija u ovvjament miex eh, ta' kombinazzjoni li l-industrija kienet qed tistenna bil-ħerqa biex tara x'għandha xi tgħix kemm xi tgħix il-Kummissjoni fuq proposta li xi proposta jfisser qed nagħmlu pass il qoddim dan huwa post sinifikanti meta mqabel mal-qafas leġislattiv iżda hemm xi kwistjonijiet li għadhom pendenti għajna ah, eh, provajt nanalizzom u naqadhom f'kategoriji u nixti eh, indurom ftit. L-ewwel nett il-liberalizzazzjoni tal-servizzi tal-ground handling tas-suq tal-ground handling fl-Unjoni. Jekk inti tħares lejn l-abbozz tiegħi inti se tara u naħseb li tablu miegħi illi is-suq irid ikun miftuħ imma biss mod bilanċat. Issa ngħidilkom l-għala. Dan hija kummerċ li joffokat ħafna fuq il-kapital illi għandu xaqsam mal ispejjeż fissi il-Kommissjoni ħarġet proposta rabta bħala aeroporti illi għandhom il-fuq minn 500 miljon passiġġier fis-sena u dawn jixtiequ jżidu n-numru ta' fornituri ta' servizzi minn 2 sa tlieta dan rridu jkunu il-minimu il-minimu li jista' jaċċettaw bħala eh, livellu. U din xi ħaġa li jedna l-Kummissjoni jiena ma sa mustomejt xejn iżda Rrit ngħid illi kull linja tal-ajru għandhom id-dritt illi jagħmlu self-handling jekk irridu. Issa ovvjament eh, li ma nasibx li aħna lesti li niftħu aktar. Ġifi ma nistax ma nistax nappoġġa li nil-liberalizzaw issu sa barra għaliex nħajwa sala problemi kbar ħaj kutfa aktar pressjoni fuq fornituri ta' servizzi ta' ground handling, ħad naqqas il-pagi U dan ħajkollu effett negattiv fuq l-impjik, fuq is-sikurtà fuq il-post tax-xogħol, l-opportunitajiet ta' taħriġ għall-impjegati insomma nafqat tikob billi sa ta' problemi li sta toħroġ mill-liberalizzazzjoni siħa tas-suq. Issa hemm punt ieħor, kwestjoni oħra, fejn l-istati membri jixtiequ illi iddaħlu il- rikonoxximent reċiproku ta' dawn l-approvazzjonijiet. Kulħadd jaqbel li aħna nappoġġaw dan il li l dan is-suq wieħed dan huwa importanti ferm. U dawn il-rikonoxximent reċiproku aħna irridu nkunu nafu il-proċeduri għandhom ikunu trasparenti u mhux diskriminatorji. Aħna ma rridux ikollna xkil u restrizzjonijiet għadħul fissu u l-libertà li l-linji tal-ajru jazlu illi jagħmlu ground handling imma nfushom kiridu. Issa dwar il-flessibilità tal-proċeduri tas seħħi tal-offerti. Il-Komissjoni ħarġet eh, proposta oħra li għadan ġej. Samajna ħtieġa illi aħna rridu nitluktar fid-dettalji fid-dettal meta meta nipublikaw it-tender jew seħħa l-offerti. Huma suġġeraw illi il-periodu bassibu ta' selezzjoni għandha tkun ta' xar snin. Jiena nappoġġa din il-propożizzjoni, iżda nħoss illi aħna rridu nkludu wkoll servizzi kollha mhux biss dawk is-servizzi essenzjali. Għalhekk il-periodu ta' selezzjoni għandha tkun xar snin għal servizzi kollha. U aħna m'għandniex nilimitaw dan għall-artiklu 14 biss suġġerimenti ħor li għandi. Xieġri jekk proċedura ta' sejħi tal-offerti ma tirnexxix. U għandek fornitur ta' servizzi illi jintem il-servizzi tiegħu, l-operazzjonijiet tiegħu. Ħan jista' jkollok monopolju de facto li fisser illi dak il-każ tista' Skont il-proposta l-Komissjoni staw nużaw l-opportunità biex natu l-aeroporti il-ċans illi jiffissaw il-prezzijiet għal ċertu periodu ta' żmien. L-aħħar proposta tiegħi hawnhekk tirrigwardja l-infrastruttura, l-miżati, u t-tibdiliet fil-miżati u l-imposti. Aħna irridu ngħidu xi ħaġa hawnhekk. Kull min juża aeroport irrid ikun jista' jpjaħa minn qabel u dan ifisser illi aħna rridu uh, f'infrastruttura ċentralizzata u uh, dawn irridu ibidlu minn qabel kull tip ta' bidla fil mizati Allura jiena ngħid illi għanna bżon nbidlu l-obbligazzjoni. L-informazzjoni għandha tinnata li kumpaniji u l-fornituri ta' servizzi u din l-informazzjoni għanda tinkludi u kol kull tip ta' pjan par perżempju bal-muba bidla fil-prezzijiet, investimenti u l-bqija u din l informazzjoni għandha tingħata mod obbligatorju għal kull min jaħdem fl-aeroport u dwar l-awtoritajiet tal-aeroport. L-aeroporti. Dan għal kollhom id-dritt li jiġbru koll miżata addizzjonali li ma setawx jiġbru qabel għax kien hemm proċedura legali ta' il-ment il-menti u dan ifisser illi l-autoritajiet jistaw per eżempju jiġbru il-prezzijiet mod retroattiv. l-autoritajiet ta' ġestjoni ti kollu rwol ta' koordinament u ti kollu setat li jwetta il-kodiċi ta' kondotta f'ajruport. Għandu jkun responsabilità tagħhom u għandhom ikollhom is-setat illi implementaw din il-kodiċ ta' kondotta dan il-tmim ta' rapporti jgħid dwar il-kriterju minimi, kriterji minimi jiena suġġerejt il-kriterji minimi tal-servizzi l-aeroporti tal-ground handling eh, naħseb li dawn għandhom ikunu skont ir-regoli komuni tal-ICAO illi ġew adottati fil-passat u li dawn ukoll koll jiġbru fihom ir regoli ta' sikurtà ta' aeroport u sikurtà fis-sistemi ta' ġestjoni ta' aeroporti u ta' tmexxija. Jina naħseb li dan kollox minna ħati għaj u nixtieq nisma minna ħata shadows tagħna u anke minna ħata l-kollegi kollha tiegħi grazzi. Well, thank you very much for a very... Grazzi tassew per l-opinjoni komprensiva ferm fuq punt tekniku imma importanti ferm għalina l-koll għalina kolli li nivjaġġaw. Mela nistaw nieħdu round ta' kommenti għal min jixtieq is-Sinjor Xalda Moss dawnek sur Sinjor Ruler sur Bilan sur Dion mhux qetaw. U s-Sinjura Emmanuel Me, ed hawnhekk mill-Kummissjoni mid-Diġimu Viva li tħossib il-suq intern l-aeroport, nix naħseb li tkun għost tisma minna ħatta ħaw kollox irresponsabli proposta. Iġifiri nduru shadows Sinja Shadow Mawsan. Grazzi Sur surċer, dispeċini tal-itħalt tard, imma peress li dan huwa dossier tekniku ferm nixtieq li nitkellem fid-Danis Ngrazzja il-rapporter għal dan il-rapport. U jira naqbel mm, parzialment, ma mux totalment. Jira nasab li jridu nigarantixxu il-ground handling jgħadem iktar milli dak il-tiġri illum. U dan jista' jsir permezz tal-elementi. Issa rridu nixtarru ftit dwar il-fatt illi din il-proposta tit tkun waħda illi tintegra l-aspetti ċentrali kollha. Aħna qed nitkellmu dwar it-titjib tal-proċedura tal-ground handling. Ma jekk aħna nħarsu f'daw li juħor, naraw eżattament kif taħdem is-servizzi ta' assistenza għal passiġġieri jew għal klijenti għal kumpaniji tal-ajru, tal-linja tal-ajru. Ma jfissirx illi inti ħad tikseb ir-riżultat meħtieġ li inti tixtieq tara insomma. Jiena naħseb irrid ikun iktar effiċenza u l-konsumatur irridu jistennew illi din il-liberalizzazzjoni tal-ground handling ħajwassal għal riżultati aħjar u għal titjib. Jiena għandi ta' rekwiziti minimi jottaġobini ġifiri passiġġier. Kemm irid jistenna biex eh, qabel ma joħorġu l-bagalji u il-dawmin per eżempju fil-twassil tal-bagalji. U irridu nħarsu kol mill-lat tal-kumpaniji tal-linji tal-ajru illi irridu jgħixu b'din il liberizzazzjoni tal-ground handling u naħseb illi għaz nistaw intejbu xie affarijiet il-rapport. Imbagħad hemm xi parijiet per muma il klawzola ta' salvagwardja naħseb illi dawn huma pożittivi ċertu punti iżda dawn nistgħu integrawhom Speċjalment meta ngħidu illi s-sott ta' kuntratt ma jistax jipreġudika l kundizzjonijiet tax xogħol għal ħaddiema u laqas eh, sikurta fuq il-post tax xogħol. Iżda eh, naħseb li meċin fi triq trajba b'għadna triq tajba imma rridu nishtarru aktar dwar il-tiġa li ndaħlu iktar remendi għaliex l-abilitazzjoni għandha tagħti ħafna iktar benefiċċji kemm il-operaturi kif ukoll il-konsumatur. Grazzi, Honorable Manderson. Iva, ma tantx dan naraf minn hawn ma ntobbajn għandi noċċali. Eh, min talbuni biex namel nejċa ħaġa f'dan il-rapport. Nixiq ningrazzja l-rapporter għal xola tal-li faslet rapport bil-ġat komprensiv aħna pala grupp napoġġaw il- dak li tiġi propost u aħna naħsbu illi dan jimxafna ma' proposta tal-kommissjoni u biex nkunu nistaw nsaħħu il-salvaguardi soċjali. Għana nħossu li ġidu naġġornaw dak li diġanna biex nkunu nistaw nirriflettu il-tibdilliet li saru mill-adozzjoni ta' direttiva tal-96-97. U eh, rridu nħarsu lejn ir-wol tal- l-linji ta' min juża l s jrid-sinjura tgħid li għandna bżonn nkunu ktar effettivi fis-servizzi ta' ground handling. U allura rridu nikkonsidraw illi dawn jieħdu sem fil-numru ta' fornituri fejn il-numru ma' limitat u ċertu kwalifiki u obbligi kriterji di jimxu magħhom aħna rridu wkoll rridu ndaħlu ċertu kriterji biex naraw illi ma l-interessi tal passagġiri fil-ħamil aħra ġu mħarsa. Nixtieq inżid t-ideja minna tiegħi eh, ħafna eh, bagalji eh, jintilfu u nasta forsi illi tajjeb illi nimodernizzawa billi ndaħlu dawk stickers illi daħlu jwaħlu fuq il-bagalja u dik il-bagalja, u bata dik sticker li waħlu fuq il-bagalja passaporti jekk forsi daħlu ċippa biex jekk inti titlaq, inti titlaq bit żewġ ċippeb. Biex bekk ma sax il-bagari taħt tieħor. Grazie. nixtieq inkompli ma dak li qal is-Sur Mandez rigward il-bagalin tilfu. wara daħla il proposta mill-Kommissjoni dina qed l-autoritajiet lokali tiegħi illi jiena kelli bżonn l-ewwel net nara naq kif jaħdmu l-affarijiet fuq il-post mort l-aeroport ta' Frankfurt. Sura Gebhardt kienet hemmhekk ukoll nixtieq ngħid li dak illi jiena ma rajtx fil-proposta tal-Kummissjoni li huwa nuqqas eh, u għandu jkun punta tluq huwa li aħna rridu nħarsu lejn is-standards ta' kwalità l-ewwel qabel kollox, ġifieri mhux biss dak li inti dwar baga li mitlufa ma' kwalità, sikurtà, dawn huma kollha kwistjonijiet li huwa marbuta wieħed mal-ieħor u din hija importanti għal kulħadd fil komitat jekk aħna qed nitkellmu dwar kif ħantejbu standard ta' kwalità u kun nistgħu s-sikurtà aħna rridu nħarsu lejn kondizzjonijiet tax-xogħol tal-ħaddiema. U fis-snin li għaddew il-kondizzjonijiet marru għall-ar fis-settur naħseb illi livelli ħor ta' liberalizzazzjoni kif proponiet il-Kommissjoni sajwa wasal għal ehm, kondizjonijiet ta' xogħol li se jmorru mill-ħażin għall-ar u li ħafisser li standards ta' kwalità morru lura. Allura jiena ma naqbilx ma' prosa l-Kommissjoni rapporter għalmenu daħħal xi proposti għat-titjib mit-tekst oriġinali imma fl-aħħar mill-aħħar il-lan aħari eh, hija waħda ħażina fis-sens badna il-ħażina. Aħna m'għandniex noqgħod ngħidu li aħna għandna niftu triq għal kontratturi, ma naħsebx li nista' nagħmlu għadi minajr ma ċertaw li jkun hemm standards ta' kwalità li jkunu fissati fuq livell għolja, ċinkella ħakunu qegħdin imorru għallar kemm għall konsumatur kif ukoll għall kondizzjonijiet ta' xogħol għal min jaħdem fis-settur l-operaturi. Jiġifieri hawn problemi, dawn problemi kbar. Din id-direttiva hija problema kbira inti ma tistax tgħid illi is-settur kien favur, hemm ħafna operaturi tal-aeroporti li huma kontra mit-trade unions huma kontra ħafna reżistenza fil-parlamenti nazzjonali biex ma tistax tgħid illi ġanġi aċċettat b'xi tip ta' konsens. Grazzi tassew is-sur Bila. Grazzi tassew, jiena nixtieq ukoll ngħid kemtejn L-ewwel qed nixtieq ingrazzja l rapporter tal-li ħejjed dan l bozz tal-opinjoni naħseb illi talba tal-proposta tal-Komissjoni waħda importanti ferm għal uh, servizzi tal-ground handling uh, ma naħseb illi ma nafx illi għarridu naraw kif din l-opinjoni tista' ġib maħħa valur miżjuta minn min jivvjaġġa pereżempju il-fornituri ta' ċertu servizzi eh, fl ajruport pal huma il-ġar tal-bagali u l-bqija eh, għandha tiġi limitata minn tnej għal tliet fornitur mm, anki servizzi indipendenti ġifieri li ġu provduti minn linji tal-ajru eh, mod indipendenti naħseb il-kwistjoni tal-fornitur it-tielet fornitur jkun pass il qudiem u dan jista' jwassal għal infetti pozittivi su intern. Jena ma naħsibx li irrit ikun hemm iktar limitazzjonijiet fuq l-operaturi tal-servizzi eh, fil-aeroporti, għan naħseb li nistaw nikkonsidraw illi ċertu aeroporti li u kellhom kapaċità ikbar nista' nikkonsidrawha. Issa xi ħaġa però li ma nistax naqbel maħajja li jekk għandna niftħu dawn is-servizzi, dawn il-ground services, mela dawn ser morru kontra ċertu kriterji ta' stabilità u ħassir volatili s-suq. Jekk nirrabilizzaw is-suq ħajkun pożittiv mhux bis għal tal-ajru ma kien passiġġieri għall-konsumaturi jekk inti tħares lejn pajjiżi terzi bħal muma l-Stati Uniti, il-Ġappun, dawn għandu s settur liberalizzat sa barra sa kollu sa barra. U eh, ma naħsibx illi aħna fl-Unjoni Ewropea nippruvaw nillimitawha ma nistax nidħol fil-qaqat li għandhom xieqsbu mal komitat ta' trasport, imma aħna għandna dejta li sejjedinna maċċar illi prezzijiet illi ħalsu l-lini tal-ajru għal dawn is-servizzi jvarjaw bejnietu u differenzi huma ġejjin mill-fatt illi l-aċċess għal operaturi individwali huma differenti bejnietom. Allura naħseb illi dan il-prezz fl-aħħar mill-aħħar sarraf l-prezz eh, aħħari li aħna ser nħallsu para konsumaturi. U allura jekk nilabilizzaw is-servizzi, il-kwalità ta' servizzi ħajjitilgħu u mhux bil-kontra, l-kabinet jibża li sir bil-kontra. U jiena bissi jina għamil ma' rapporter illi standards minimi għandhom jiddaħlu U dan għandu jisaħħa il-livell ġenerali ta' servizzi li ta' fl-aeroporti. Grazzi. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna sa Signora Gephardt. Grazzi ħafna. Jiena naqbel ma dak li qalet Signora Ruler aktar kmini u jiena wkoll eh, kontra dan il-rapport minn naħa tal-Kummissjoni. Dan għaliex ma tagħti l-ebda valur miżjud. Ma tagħtix valur miżjud lil ħaddiema u min ħaddem għaliex f'dawn naħar snin il-kundizzjonijiet għal ħaddiema marru ħafna allar u naħseb li rridu niżguraw li jkun hemm protezzjoni soċjali aħjar għal dawn il-postijiet tax-xogħol f'dan is-settur. Din hija problematika wkoll min-naħa tal-konsumatur għax jekk ikollok tlieta jew erba operaturi f'ajruporti kbar li qegħdin jaħdmu fl-imkien u l-koll għandhom eh, kontratturi, sottokontratturi. Mela, dawn il-kumpaniji għandhom bżonn ħafna tamir. U din tamir irid jinxtara, irid eh, ikun hemm irid tittieħu ħsiebu. Irid ikollok ukoll bżejjed spazju fl-ajruport. U tissib mod ukoll kif dan din tamir kollu ikollok fejn edu dawn kollu ħajsu ħafna flus. Issa flok flok biċtejn ma knaru jkollok erba jew aktar, ġifieri ħajsu aktar flus. Naħseb li il prezz biex namlu l-valur ta' dawn l-affarijiet mhux se jaħdem tajjeb. Jekk għandek kumpaniji differenti li qegħdin għandhom kwistjoni sħiħa fuq conveyor belt iridu jaraw min min qed jieħu ħsieb il-flight minn Frankfurt, min qed jieħu il-flight minn Munich, jekk għandek operaturi differenti, ħadduma differenti minn kumpaniji differenti li qed jaħdmu fuq l-istess conveyor belt, se tispiċċa b'ħafna ġen. U aktar se jkun hemm eh, bagalji li jintilfu minn kemm jintilfu llum. Ġifieri ma nistax naħseb li għanna, ma naħsibx għandna naċċettaw liberalizzazzjoni f'dan il-settur. Se jkun hemm sejħiet l offerti u dan irrit isir ċertu trasparenza u b'mod ġust ukoll, però m'għandniex namlu affarijiet li mhux se jkunu ta' benefiċċju għal ħadd. Issa s-sigurtà jekk għandek aktar kumpaniji li jaħdmu f'aeroport, se jkun hemm aktar eh, rid ikun hemm aktar nies li jridu jiżguraw li jkunu siguri, ġifieri mhux se jkollok biss il-passiġġieri li jgħaddu mill-metal detectors, imma anke l-ħaddiema u ġifieri trid aktar nies biex eh, tagħmel monitoraġġ ta' dan sigurtà Jiġifieri aktar space, aħna suppost qegħdin nifrankaw il-flus. Kif ħanej qed tgħidu li ħan nifrankaw il-flus għall-konsumaturi? Jien naħseb li qed tagħmlu aktar ġen din qed toħolqu ħafna aktar space u fl-aħħar mill-aħħar ma ħana jaw xejn. Grazzi ħafna, Dennis inti wkoll isseħibt magħna, tixtieq li turi l-opinjoni tiegħek sakemm mhux ħadd ukoll li jixtieq li jitkellem eh, minn ħadd l kummissjoni anke. Dennis mela. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi Malcolm, jena naqbel ma dak li ntqal, jena kon zaven tem il ġimgħa l-oħra biex nara kif jaħdmu l-affarijiet fil-prattika. Biex nara eżatt kif jaħdmu, eh, kif isir ix-xogħol u nara x'in s sitwazzjoni fl-ajruporti. U l-kumpaniji li qegħdin jaħdmu f'dan l-ajruport, għem żewġ kumpaniji, u qalu illi kultant ikun hemm problemi b'mod partikolari f'dak l-għandu x'jaqsam ma' servizz li jagħti l-ajruport. Nifsu. U qalu illi ma jistax ikun li jkollhom it-tielet kumpanija. Zaventem għandu 5 miljon passiġġier fis-sena. U qalu li f'termini loġistiċi m'hemmx biżejjed spazju għal eh, tielet kumpanija. Iridu jużaw ta' ġdid li kieku eh, tiġi ċittata proposta u jkun hemm tielet kumpanija, dak li jiġri fil-verità huwa differenti minn dak li jiġri li nispekulaw fit-teorija, Sinjura Gebhardt qalet xi ħaġa simili wkoll. Iridu naraw jekk hux se nagħtu valur miżjud fil-prattika jekk nagħmlu din proposta. Grazzi ħafna, jiena impressjonat eh, fur riċerka li jagħmlu l-kollegi tiegħi fuq din il-proposta. Għajmitilkom ħafna interess. Trajna tliet kollegi illi marru eh, iżuru l-aeroporti u anke vjaġġaw ukoll. koll forsi ftit aktar mill-membri ta' membri ħajn ta' dan il-kumitat. Sakemm hemm xi ħadd ieħor li jixtieq jieħu l-mikrofonu, nixtieq li l-Kummissjoni eh, tieħu l-mikrofonu għax hawn kollegi li huma daqsxejn xettiċi fuq il-benefiċċji ta' din il-proposta. U issa nixtieq nikkwota minn opinjoni minn naħa tal-Lussemburgu. Għallu li fil spiega id-drattiva attwali l-lanijiet prinċipali jgħid. Providers has increased, ground handling prices have generally decreased. And according il prezzi tal-ground handling zdidu u l-kwalità tas-servizzi, il prezzi tal-kwalità tas-servizzi zdidu eh, minn direttiva attwali. Dan kien il-punt ta' tluq ma kellniex eh, ċans li nħassu lejn evalwazzjoni tal-impatt, ma forsi hemm xi kummenti li ma qbadniex li diġà saru. Bonġu, President, l adwa tajba, il-Senjura Rapporter, Senjuri, Grazzi tal-li tajtu l-mikrofonu, fissam il-Komissjoni, jina nishtiq nifraħ l-rapporter fuq xogħol li għamlet. Xogħol li sar sissa sar biex intejbu il-proposta tal-Komissjoni. Palma prova jagħmel ukoll il konsil f-22 ta' marzu. U anke biex nippruvaw nilħu bilanċ bejn il-liberalizzazzjoni tas swieq u li niggarantixxu xogħol għal ħaddiema u servizz għoli, servizz tajjeb għal passiġġiera. Passiġġieri. Parta minn hekk aħna kontenti wkoll li l-Kumitat Imko qed iħares lejn id-dossier li li għanna għandkom ħafna esperjenza fil-qasam tas-suq intern li jmur lilin mit-trasport. U id-direttiva fuq il-ground handling kienet ukoll fil-qalba tal-suq intern u l-avjazzjoni. 20 sena ilu il-predeċessuri tagħna ħolqu is-suq intern tal-avjazzjoni u l-kumpaniji għalhekk setaw eh, jibdew rotod ġodda mingħajr ebda restrizzjonijiet ta', ta kemm ikollhom kapaċità u frekwenza minnajr id-direttiva ta' ground handling ir-riżultat tas-suq intern li jkopru 500 miljun ċittadin u kumpaniji gbar, aeroporti gbar, xejn minn dan ma kien ikun possibbli mingħajr din id-direttiva. Fil-bidu id-direttiva kienet tikkonsidra ċertu fatturi. Is-servizzi ta' ground handling kienu ukoll miftuħin għal kumpaniji u kategoriji, ħlif erba kategoriji li kienu ġew esklużi, imbagħad il-leġislaturi ddeċidew illi ser iħallu fidejn l-istati membri biex e, jagħmlu restrizzjonijiet fuq il-kompetizzjoni għal fuq żewġ kategoriji flok erba. Kien hemm numru wkoll ta' e, salvagwardji ground handler rrit ikun indipendenti mill ajruport u mill-kumpanija li tkun qed taħdem hemmhekk. Sitt snin wara l-proposta aħna ressaqna wkoll reviżjoni tad-direttiva sabiex nippruvaw intejbu s-servizzi fil-kwalità u effiċenza tas-servizzi. Aħna nixtiequ li jkun hemm aktar għażla bejn dawn il-linji tal-ajru. servizzi li huma limitati għal kompetizzjoni. Però l-istati membri fl-aħħar mill-aħħar eh, jiddeċiedu dan. Aħna nixtiequ illi l-istati membri jkollhom l-opportunità li jiddeċiedu, però rridu wkoll nippermettu l-ajruporti kbar dawk li għandhom aktar minn 5 miljun passiġġier fis-sena li l-minimu tagħhom ikun mhux ta' tnejn imma ta' tlet kumpaniji. Mhux qegħdin ngħidu li jkun hemm kompetizzjoni miftuħa kompletament, imma li jkun hemm ftit aktar għażla. U puntu ukoll li tqajjem mid-dibattitu. Jekk ikun hemm xie xi tħassib eh, fuq eh, kwistjonijiet loġistiċi, li jistaw u koll eh, jitfaw dubju fuq s-sigurta. Mela, Mela, nistaw rridu namlu investigazzjonijiet jew issa jew anka fil-futur. L-aħjar li jkun hemm kompetizzjoni bejn l-linji tal-ajru u anke fost is-servizzi ta' ground handling. Irridu niżguraw ukoll illi l-kompetizzjoni tkun ġusta fost dawn il-partit interessati. ċertu ajruporti u l-ġestjoni tal-aeroport qalu li s-servizzi tal-ground handling qalu li li ja kultant vantaċ vantaġġ l-ground handlers tagħhom stess. U dan ikun ta' detriment għal kumpaniji indipendenti li jkunu jippruvaw jipparteċipaw fis-suq u li joffru servizz tagħhom il-kumpaniji tal-ajru u joffru wkoll mod aħjar għal servizzi aħjar għall impjeg għal ħaddima tagħhom u għall passiġġieri. Minn dak li smajna minn antipartit interessati, aħna ġivejna mit kontribuzzjoni, rridu insaħħu il-kompetizzjoni biex niżguraw li s-servizz ikun aktar kompetittiv u effettiv. Issa, fuq il-kwalità. Aħna nixtieq ngħidu dak li diġà ntqal fuq il-minimum quality standards. rridu ikollna standards minimi fuq livell Ewropew. Il-ħin u koll jidu ma jistennew il-passiġġiera fil- biex jagħmlu check-in il-ħin li jistennew biex jġbru l-bagalja. Dawn il-standards ta' kwalità huma importanti ħafna u rrid ikollna ċertu ehm, kriterji fuq livell Ewropew li jiddefinixxu eh, l-standards ta' kwalità. Aħna ma qbilniex mal-Kunsill memx qbil mal kunsill fuq dan, il kunsill ħoss li dan għandu jiġi stabilit minn kull ajruport. Waħna aħna dan nħossu li jista' jwassal għal frammentazzjoni. U jista' jkun li jkun taxkil għal kompaniji ġodda ta' ground handling li jkunu jixtiequ jistieħbu fis-swieq u joffru servizzi tagħhom. Aħna nixtiequ wkoll nippermettu l-istati membri sabiex min ikun irid ju jati eh, dan is-servizz l-ħaddima tal-ground handling. Jekk stat membru ikun irid li jintroduċi dispożizzjonijiet fil-futur biex jiżgura li kumpanija ta' ground handling tkun il-ħaddimma ta' kumpanija ta' ground handling ikunu eh, jitħadmu minn kumpanija oħra li jkunu qegħdin jikompetu magħhom dan għandu jkun possibbli. Rrid ikollna ċarezza legali biex fuq dan, ġifiri li ma ta' kumpanija immorru jaħdmu ma' kumpanija oħra ta' ground handling. Għaxin kella dawn il ma jispiċċaw immorru minn taħt. Għanna komment tekniku kol fuq l-emendi li ġew suġġeriti minn rapporter. U dawn il-kommenti tekniċi serbatuhom il-rapporter il rapporter Issa l-aħħar punt li xtaqt nagħmel li huwa essenzjali hawnhekk li kwistjoni tas-sottokontratturi. U eh, definizzjoni ta' ground handling. Jina nixtieq nappella għal kautela fuq definizzjonijiet li ġew proposti mill-Kummissjoni. Apparti minn definizzjoni teknika ta' ta' sottokontratturi, tridu nżommu f'maħna wkoll li dan se jkollu impatt dirett fuq ajruporti differenti Ewropej, se jħalli impatt fuq ajruporti li għandhom branch ta' ground handling u fara ta' ground handling u dan se jkollu impatt dirett fuq il-kumpaniji. Il-kommenti ta' rapporter fuq dan kienu saru b'attenzjoni u kienu ġusti wkoll dak għandu x'jaqsam mal-sottokontratturi. Ma Grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni daqstant utli. Naħleb li sejkun, naħseb li se jkun hemm eh, diskussjoni interessanti ħafna fil-kumitat. Issa fuq il-standards tal-performance dan se diskutu ħaktar tard fil-kuntest ta' dritti tal-passiġġieri fejn għandna proposta mill-Kumitat tat-Trasport trasport eh, direttiva eh, proposta fuq inizjattiva tagħhom. Nasib li aktar qudiem se jkollna aktar żviluppi fi teknoloġija u rridu nkunu lesti li ground handling, computer ground handling nkunu lesti li jinvestu f'dan teknoloġiji biex jtajbu servizz ukoll. Din hija xi ħaġa oħra illi il-kollega tiegħi ser eh, jikkonsidraw dan. Signor rapporter forsi tixtieq Tejdinna xi aktar kummenti u dettalji fuq il-voti u koll. Grazzi, Sur President. L-ewwel net nixtieq nirringrazzjak ta' din il-kontribuzzjoni ta' Shadow Rapporters u l-membri tal-Komitat għal proposti, l-idejat u anke l-Parlament tal-Lussemburgu fuq il-litra tagħhom fuq din il kussjoni jiena nifhem li dan kollu jinkonċernana l-koll. Aħna nesperjenzaw, nesperjenzaw dawn il-problemi għaliex aħna eh, nivvjaġġaw ta' spiss. Ġifiri huwa diffiċli li aħna nippruvaw ma ndaħlux l-esperti personali tagħna stess f'dan, però meta jiena eh, ġejt allokata dan il-biċċa xogħol, provajt illi ma nagħtix kas l-esperjenza tija, ju provajt nħares lejja bl-esperjenza personali ta' ħaddieħor. U għalhekk bat mit eh, kwestjonarju l kompaniji, lill ajruporti l trade unions. U provajt ukoll eh, nikkonsidra l-idejat kollha u l-proposti, suġġerimenti li għandhom xaqsmu ma dan il-suġġett. Ovvjament, ċertu nuqqas ta' ċertezza fuq dawn l-affarijiet, però evitajt li nidħol fid-dettalji żejda, imma naqbel mal-kollegi li qalu li servizzi ta' ground handling edin mumiex bizzejet, għansi mumiex mhumiex effiċjenti biżejjed minħabba ċertu limitazzjonijiet. Naqbel ukoll ma' dawk li sottolinjaw l-importanza ta' sigurtà, l kwalità id-drittijiet tal-konsumatur. Jiena kelli ċertu limitazzjonijiet fid-dawl tal-proposta tal-Kommissjoni għabbażi tal-esperjenza li ġbart biex nressa dawn l-emendi. fuq il-nadom xaqsmu kol fuq il-kompetenza tal kumitat tagħna. Jiena i ipprovajt nara li jkun hemm restrizzjonijiet li jkunu wkoll konformi mal-kriterji li jiena li jiena eh, Per eżempju, fil-proċedura ta' sejħa offerti biex nizguraw li jkun hemm kwalità tajba li hija importanti ħafna lejna l-koll, jiena samt is-servizzi ferba jew ħames gruppi biex is-servizzi nindirizzawhom fi gruppi differenti. U dawn ikunu jiddependu minn proċeduri differenti għal seħħi tal-offerti li jkun hemm kwalità aħjar u ntejbu l-effiċenza billi naqsmu dawn is-servizzi eh, fi gruppi differenti. Ħaġa oħra importanti kienet li nintroduċu dawn il-kriterji minimi. Jiena naqbel kompletament ma dan u naħseb li l-fornitur ta' dawn is-servizzi jistgħu ilaħqu ma' dawn il-kriterji. Għalek nishtiq issa nirringrazzjawkom il-koll tal-proposti ta'kom u nirringrazzjawkom il-Kommissjoni tal-taqsira li għamlet. Jina l-esta li kolli eh, konferzazzjoni u diskussjoni ma'kom palma minna dejjem sissa u nispera li kunu nistaw noħarġu bi proposta li tkun tisisfaċenti għal kulħadd. Imma wara kollox, mux dan ma bis biss minna. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb li ħajkun dan kollu ħajqajem ħafna interess. U aħna l-est li nprezentaw l kastana l-Kumitat ta' Trasport issa data ta' skadenza għall-emendi 18 ta' Ġunju fil-Profsenar. Umbat nikkonsidrawhom u nivutaw fuq fl-10 tal-Ulju u dan ifisser li l-Kumitat ta' Trasport ikun jista' jkompli b'xogħlu u żomma ta' ta' skadenza tiegħu f'Settembru. Grazzi ħafna ta' xogħolkom. Issa qabel naraw l-opinjoni ta' Sur de Campuses fuq il-bonds ta' stabilta' nixtieq ngħidilkom li aħna deċidejna illi nieħdu l-voti fuq l-ewwel żewġ qari eh, flimkien fil-21 ta' Ġunju minflok noqogħdu naġlu bil-votazzjoni illum. Għaliex aħna rridu nivutaw ukoll fuq ir-rapport ta' Sur Bilen dwar il-sistema ta' informazzjoni tas suq intern għaliex issaħna u wkoll ir-riżultati ta' trilogu għandna wkoll itra formali mill-Kunsilli taċċetta l-pożizzjoni tagħna. Issa irċevejna wkoll itra formali min-naħa tal-Kunsill dwar il-proċess ta' standardizzazzjoni. Ġifir il-votazzjoni ħassieħ fil-21 ta' Ġunju għaż-żewġ u f'din id-data żewġ relaturi ħajġu sabiex jirrapportaw dwar il-pożizzjoni konċiljatorja u rridu naddottawa. Ġifri dan kollu ifisser il jenkom 15 oħra sabiex tanalizzaw daw iż-żewġ proposti. Dan ukoll ħajżom milli seħ dan anzi mhux ħa e, jittardja fil-fatt il-proċess ta' votazzjoni fil-plenarja xorta ħajsir f'Settembru. Għanna koċi votazzjoni toħra li jdu jseħħu iżda nikkonfermalkom id-dati iktar tard u tinformalkom ukoll is-segretarjat kollox għamil ħafna xogħol dan l-aħħar xhur u kollox ħaj jilħaq il-milja tiegħu dan ix-xar billi irridu nivvotaw fuqhom. Għan prezentalkom dawn il-pakketta proposti ġifiri f'dan ix-xar. Issa naddu għal la bots eh, ta' opinjoni dwar il fattibilta tal-introduzzjoni ta' bonds ta' stabilta. Il-relatur għal din l-opinjoni huwa s-sur Correra da Campos u jiena nixtieq intiħ il kelma l-ewwel u mbagħad nagħti il-kelma lil shadow reporter man Sinjura Schmidt, Sinjura Ruler mhumiex hawn, iżda x'aktarx jiġu. Jiena ħa nippreżenta wkoll risposta għasur sur Fox u forsi għu ċaħti ieħor li xtieq jitkellem. Issa l-ewwel issa l-Professur Korrera ta' Campos. Grazzi ħafna, Sur President. Jina xtaqt nibda billi insemmi il-limiti ta' dan ix-xogħol fil-kamp ta' applikazzjoni ta' dan ix-xogħol. Aħna maħniex qed inresqu il-bond ta' u napprovawhom, aħna sempliċiment qed nitkellmu fuq il-fattibilità tal-introduzzjoni ta' dawn it-tip ta' bonds. Ġifieri, Sur President, nista' nara li hemm diġà kollega li jixtieq jisaqsi l-kelma. il president jivverifika mal-kellim. il-President jikkonferma mal-kollima li hija diġa edha fuq il-lista eh, tal-kellima. Ikkompli il relatur Kif xiktar xtafu l-grupp parlamentari tiegħi u jiena favur l-introduzzjoni tal-bond sa' stabilta' iżda il-problema ewlenija li qed taffettwa l-ekonomija Ewropea bħalissa ġiet minħabba aċċess faċli wis għal kreditu. U issa hemm problema għal kumpaniji sabiex ikunu jistgħu finanzjalu lilhom infushom wara li kien hemm l-ekim sieħer real estate bubble fl-2008. Issa rridu nippruvaw insolvu il-problemi li ġew maħluqa fl-2008. Irridu nippruvaw nisblukkaw ftit mill-problemi qed jaffaċċjaw il-kumpaniji u nejnu għom mod partikolari nejnu li l-SMEs li jiddependu fuq il-kreditu sabiex kun jistaw jinvestu. Il-Green Paper u appunta tluq tajjeb issa l-Komissjoni trid tagħmel iktar stħarriġ dettaljat u tħares lejn proposti oħrajn. Fostom il-proposta minnaħa tal-Kunsill ta' esperti ekonomiċi ġermaniżi li fil-fatt ġew faħra mis Oli Ren. Ix-xogħol irid jitkompla biex bekk inkunu nistgħu nikkuparaw il-proposti varji li għandna nkunu naraw jekk il-kritika li natat l bonsa stabilta ix ġustifikata. Issa fil-komitat tagħna dan huwa komitat li kopri id-drittijiet tal-konsumatur ukoll. Għalhekk irridu naraw ukoll jekk id-drittijiet tal-investituri mhumiex qed jiġu protetti wkoll. il-bonds stabilta il-ġodda ħajkollhom status iktar għoli għal-bonds ehm, eżistenti. Dan jista' jiġi meqjus bħala ksur tal-kuntratt ehm, meta kuna titkellmu fuq dejn oriġinali. Issa kif nistgħu naċċertaw illi tranzizzjoni taħdem mod sew. Nistgħu natu importanza lil dawk il-bonds ukoll, iżda rridu nkunu koerenti bil-mod kif nimxu. Hemm numru ta' kwistjoni oħrajn li ma tindrizzax il-Green Paper, l-ewwel net. Jekk stati membri li mhux qed issegwu ir-regoli jistgħux jagħmlu l-amministrazzjoni permezz tal-Unjoni Ewropea kif dan kollu jista' jaħdem. Issa ma jistgħu pereżempju isaqsu għal kollateral permezz ta' pereżempju riservi ta' depp jew inkella flus li huma likwidità li riservata. Li Iżda hemm soluzzjoni oħrajn u li soluzzjoni sa jkunu iżda sensittivi politikament. Kif nista' naraw infatti mill-każijiet attwali ta' pajjiż li qed jirċievu ċerta intervenzjoni. Meta nagħmlu sejħa għal kondizzjonijiet stretti budġetarji qabel tkun tista' toħroġ il-bond stabilta, dan namluħsa biex nipruvaw insolvu il-problemi il-problemi tal-budget li għanna bħalissa. Irridu naraw ukoll jekk il-pajjiżi li qed jirċievu bħalissa xi forma ta' intervent u mhix stabbli biżejjed sabiex ikollhom daw il-bonds stabilta minħabba daw il-kondizzjonijiet budġetarji marbuta magħhom apparti mlek min ħajkun responsabli kien għala xi telwim. Irridu nkunu irridu nkunu ċerti x'inhu huma l-mekkaniżmi ta', ta li jistgħu jiddefendu il-pajjiż jekk inqalaw xi problemi. Irridu jkunu ċerti li l-Kummissjoni tkun taħt is-soluzzjoni vijabbli u li tajba. U rridu nikkonvinċu lil dawk il-pajjiżi illi ma tantx jappoġġaw din l-idea illi forsi jbidlu femtom Nixqon tejbu il-proposta ta' komissjoni li diġa hija waħda tajba. President, issa biex nikonferma, issa na Sr. Varhejen, Sr. Mendes ħajitkellem ma' Sr. Schmidt, Sr. Ruler mux edaw bħalissa, u għandi intervent bil-miktub mis-Sur Fox, Sr. Varhejen l-ewel. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi kol Sur Da Campos, Issa il-bażi li l-Kummissjoni resqed permezz din il-Green Paper eh, karta ta' li titlob iktar xogħol u rridu nidbattitu nagħmlu dibattitu fuqha. il-kwistjonijiet fundamentali għadhom mhumiex solvuti, ma nasibx nistgħu ehm, inbastru xajn ikunu l-konsegwenzi. Irridu nejnu lill smes Iżda ma nafux kif ħanejnu għom mod li ġibu stabilizzazzjoni fl-ekonomija, hemm ħafna mistoqsijiet li ma ġewx imwieġba, irridu naw xinu verament fattibbli. Il-bonds ta' stabilta verament ħajjejnu is-sitwazzjoni jew l-kriżi attwali jew inkella qed sem arbuna lej politika li hija iktar politika finanzjarja li iktar komuni għal kulħadd. naħseb li ħafna idejat illi għadhom mhumiex iċċarati fil-Green Paper. Naħseb illi il-rapport mill likon huwa opportunità sabiex ikollna dibattitu tajjeb sabiex nipprovaw insolvu il-kwistjonijiet li għadhom mhumiex ċari. Ma nistgħux il-inqajm namlu kastelli fl-arja il-Komissjoni resqed diversi ta' għażliet rigward il-bonds ta' stabilta u dawn għadhom qed jiġu diskussi u dawn qed narawhom biss naħaxlihom bħalissa biss bħala possibilitajiet. Ftit mill-għażliet qegħdin imsemmija fil-Green Paper. L-ewwel għażla hija l-iktar waħda radikali u l-iktar waħda riskjuża fejn il-bonds sovrani kollha fil- jiġu maqluba fi bonds ta' stabilta jew f'Eurobonds. U dawn ikollhom rata ta' interessi standard u komuni. Min huwa involut fis-settur finanzjarju qed jgħid illi sabiex ikollna dawn il- bonds komunitari dan ma jfissirx, għalla volli kuna dal bonds komunitari, xorta ma jfissirx illi ħanerġan il pulura il-fiduċja, allora mux ħan Tejbu wis issu. Hemm possibilità wkoll illi noħorġu bonds nazzjonali flimkien mal-Eurobonds. Nistgħu niddiskutu dan fiktar dettal, pereżempju taħt li ma kondizjoniet dan jista' jkun fattibbli. Mbagħad għandek eh, la tilet għażla, ma nasibx li għandna bżonn dibattitu dwar din minħabba li ma tantx hemm bidla mill-status quo, ma tantx ħan bidlu situazzjoni attwali, ma nasibx allura li ħajkun hemm wisq titjib. Jekk qed qed toħroġ eh, Eurobonds fejn l-istat huwa responsabbli kompletament minn naħa tal-bonds illi jiġu maħruġa minnu ma nasibx li ħajkun dan ħajkun sta' wisq fiduċja wisq appoġġ laqas mill-pajjiżi. Hemm ħafna riski hemm ir-riskju ta' falliment u tara li ħafna mir responsabilta ħatkun fiħdan fidejn it-banek u fidejn min iħallas it-taxxi. Ma nafx kif nistaw ikollna l-livell tajjeb ta' responsabilta f'dawn f'dawn l-azliet. Jista' jkun ikollna mekanizmi burokratiċi wis jista' jkun hemm bżonn ukoll indirizzaw il-punt li jista' jkun hemm bżonn bidla fit-trattat. Dan ukoll ħajwassal għal dibattitu kbir fih dan il-Stati membri. Il-Qorti Kostituzzjonali wkoll trid issemma leħena dwar dan il-punt. Mod partikolari mejk ikonna kwistjonijiet tant kbar bħal dejn u l-ħruġ ta' bonds li ħajġ diskussi. Jina naħseb illi hemm xi ideat illi huma nieqsa u għalhekk irridu naħdmu fuqhom. Nispera li l-grupp tiegħi ħankun jista' jagħmel dan qabel l-ħar ta' Ġunju u forsi jkunu nistgħu infassu dokument aħjar, grazzi. Grazzi ħafna Sir Ferħajn issa Sur Mendes. Grazzi ħafna, Sur President. Nixtieq napologizza li għal Sur Schmidt minħabba li qiegħed fil-Kumitat Ikon. Jien ħa naqra xi kummenti għalih u għajx jirringrazzja l-relatura rapport tiegħu u rapport eh, bilanċjat huwa meħtieġ illi fil-fatt nanalizzaw il-proposti kollha min-naħa tal-Kummissjoni u anke il-proposti min-naħa tal-esperti eh, fis-settur ekonomiku Ġermaniżi l-istati membri irrit ikollom irridu kunu naqsu il naqsu il livelli ta' dejn u deficit tagħhom sabiex kun jistgħu joħorġu dawn il-tip ta' bonds, hemm bżonn qafas ta' konsolidazzjoni. U għandna bżonn illi nindirizzaw eh, diversi punti sabiex il-den kollu jkun jista' jaħdem tajjeb, dan qafas kun jista' jaħdem tajjeb. Irrid ikun hemm discipline, irrid nibbażaw kollox fuq disciplina budgetarja u li nkunu kompetittivi. Is-sux mit mhux ġej minn pajjiż li parti mill-euro u bħalissa il-perspettiva hija pjuttost negattiva u għalhekk irridu ninnoħol u eh, appoġġ iktar qawwi kemm għall-euro kif ukoll għall-Unjoni Ewropea. Għalhekk nixtieq nerfasizzaw l-importanza wkoll li jkun hemm dibattitu dibattitu eh, pubbliku dwar it-tajjeb u l-ħażin dwar li nintroduċu dawn il-Eurobonds u rridu li kunem aċċettazzjoni minnaħa tal- minnaħa tal-pubbliku qabel noħorġu dawn il-Eurobonds. In-nies qed jibżaw għal-futur tagħhom. U rridu nieħdu konsiderazzjoni l-fema tal-pubbliku qabel nieħdu deċiżjonijiet hawnhekk fl-istituzzjonijiet u rridu nodu attenti li nifurmaw il-pubbliku sew ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna, President. Mela, issa ħasantikom il- l-opinjoni ta' Sur Fox un bat nat il-kelma Sur Vajler bat nagħtu l-kelma tal-relatur. Sur Fox ovvjament ukoll ġej minn pajjiż li m'għandux l-euro. Iżda, u jaraf illi stabilta fil-żona euro hija importanti kemm għaż-żona euro kif ukoll għal pajjiżi li mhumiex parti miż-żona euro. U għalhekk l-idea dwar il-bonds ta' stabilta jekk fil-fatt jistgħu jaħdmu hija idea li nistgħu nikkunsidrawha iżda hu kemm xejn xettiku dwar xi aspetti ta' dawn il-Eurobonds. Dan ix-xettiżmu huwa marbut ma li l-bonds sovrani jiġu jidulhom posthom kompletament kollha kemm huma dawn l-Eurobonds. u jaqbel ma xi punti li qajjem ir-relatur par pereżempju li se jkun hemm nuqqas ta' disciplina budgetarja fl-istati membri u jista' dan il-pass jista' jkun ifisser li sempliċement id-dejn jimxi mill pajjiż għal ieħor minflok nindirizzaw il-qalba tal-problema. Jista' jkun hemm xi implikazzjonijiet anke sovranità ta' kull pajjiż kif qalu diġa ir-relatur u l-shadow reporters. Għaliex dan kollu jitfisser li tkun hemm koordinazzjoni ikbar. Iżda mod partikolari, Sur Fox jixtieq jindirizza il-punti illi suppost qed jindirizza l-imko. Ġifieri li infakru in-nies li apparti dal-kwistjonijiet li tqajma hawnhekk jiġifieri apparti li finanzjar għal SMEs hemm ukoll għodda oħra għal ix ifakkar hemm għodda oħra li eh, jistgħu jintużaw li finanzjar tal-SMEs. Irid ukoll jiżdied ukoll aċċess għal eh, suq waħdieni għax-xiri pubbliku u punti oħra ta' importanza għal SMEs irridu nifukaw fuq l-aġenda ta' tkabbir. L-rwol tas-suq waħdieni fl-aġenda ta' tkabbir u jixti li din tintrabat mal-semestru Ewropew flimkien ma' għodda u strumenti oħrajn tal-politika Ewropea. Dan kollu jista' jgħid jista' fis-sens dan kollu minnaħa tal-imko jista' jagħti ċerta kontribut tajjeb Naħseb illi irridu naħsbu iktar u narblu iktar il-kuntest eh, ta' dan, il dan kollu. Dan huwa il-dinja tweġiba wara kollox Sur Fox, issa nerġa' mur lura r-wol tiegħi ta' President u nistieden kommenti min-naħa tal-Kamra Sinjor Weiler. Iva, grazzi ħafna nixtieq biss ngħaddi ngħid xi kelmtejn. U għat li kont nisma' dibattitu ġoni xi dijat f'moħħi. Id-dibattitu dwar il-Eurobonds eh, li bħalissa dej flimkien ma' kollegi oħrajn minn kumitati oħrajn huwa primarjament tweġiba minħabba falliment fis-swieq. Manna l-ebda Su aċċettabbli għal bonds. U għalhekk iridu nwieġbu għal din is-sitwazzjoni. Jiena kuntenta li sur Fox ma mhuwiex kontra din l-idea kompletament, iżda jagħti xi ideat għal modifikazzjonijiet. Naħseb li aħna il-koll irrid ikollna responsabilta komuni fl-Ewropa għan aħna jew maħniex fi żona euro. Dalodu fuq television rajt illi Sinjura Merkel qalet li fis-summit li ġej ħatkun ħatitkellem dwar kif jista' jkollna iktar Ewropa, iktar politika ekonomika u iktar responsabilità fiskali. Din hija idea interessanti sejn konvinta li dawn, il-bonsa stabilta ħajaslu f'xi darba jew oħra, Iżda kif ħajaslu dik li l-mistoqsija, ġifiri għalhekk irid tukonna ħafna ktar informazzjoni, ħafna ktar dibattitu. Li kon huwa l-kumitat ewlin, il-kumitat li jmexxi. Iżda, xet jagħmlu f'dal kumitat jistgħu tuna xi informazzjoni ħafna drabi ma kulux nafux x'qed jiġri fil-kumitati l-oħrajn. ek biss jekk ikollna l-informazzjoni kun nistgħu nkonsidraw il- l kollha li huma disponibbli għalina. Li Likon il-kumitat tal-ikon pereżempju kif jixtieq jimxi l-qudiem nixtieq nkun naf grazzi. President, għaw xattiħor li jikontribuċi naf li għaw xie rappresentanti tal-Kommissjoni għawnek, iżda ma xaqux intervjenu fuq kwalunkwe aspet. Għalek nishtiq insaqsi li relatur sabiex jgħati taqsira, unbat forsi jikonferma il-dati ta' skadenza, unbat nindirizzaw l-kustjonijiet, nistoqsijiet ta' Sunja Vajler u Grazzi ħafna sur President. Jina nixtieq nirringrazzja lil kollegi tiegħi għaliex taw kontribuzzjoni interessanti ħafna fuq din il-kwestjoni. Il-xedu rapporter tal-PPE semma il-qafas legali, punt importanti ħafna. X'possibilità hemm li nagħmlu dan kollu aċċettabbli fuq livell konstituzzjonali? Flasha ta' Mejju iżżar tkellimna dwar dan meta tkellimna dwar illi li bon sekondarji xtraw mill-ECB. Jekk jisi trattat kelma b'kelma kieku dan ma kienx ikun permissibli, però seħ xorta waħda għaliex kien meħtieġ. Għalhekk trid tara kollox fis-sfond ta' situazzjoni illi nkollu timbidel, nkollu tevolvi ġurnata b'ġurnata, Di situazzjoni tant qed taġġel il l-proposta minnaħa tal-esperti ekonomiċi ġermaniżi fil-fatt ma ħarġitx fil-ħin tajjeb sabiex ikunu nistgħu ninkluduha bħalissa, però xaktar xan inkluduha fil-passi li jmiss tal-proċess. Iżda, il-mistoqsija dwar il-qafas legali hija mistoqsija verament importanti. Il-kollega tiegħi mill-PPE semma t-tielet alternattiva. Issa, l-tielet alternattiva fil-fatt hija l-għażla hija xaktar li xaktar xaktar waħda simili għal qafas legali eżistenti. Iżda l-iktar waħda diffiċli wkoll għaliex dan kollu ifisser illi il-pajjiżi iridu jaċċettaw li jipprovdu kollateral f'deb jew inkella kollateral ta' forma oħra. Mannix naqbdu u narmu mitti a kwalunkwe għazla li hija disponibli għalina, aħna l-inkollu qed nitalmu dwar dak li huwa disponibli għalina, nkollu talmu dwar situazzjoni. Hemm kwistjoni iżda li misni enfasizzajt iktar fil-kommenti tiegħi xejn minn dan ma ħajkun possibbli ma jkollix konsolidazzjoni budġetarja. Din hija meħtieġa. Naseb li diġà bilna fuq il-semestru Ewropej f'dan il-Parlament. Naseb li dawn huma kwistjonijiet li diġa huma solvuti issa. Li nistgħu nagħmlu f'dan il-punt huwa li nippruvaw li nikkonsolidaw il-budget tagħna qabel ikunu nistgħu nimxu l qudiem f'qafas ġdid Ewropew. Kif diġa qed dil-kwistjoni qed tiżviluppaw tevolvi ġurnata b'ġurnata li nkollu nitalmu jiena u koll kont sorpris meta sirt naf li Sir Fox huwa favur dan kollu kif tafu meta ġiet introdotta l-ewwel darba din l-idea xi sentejn u nofsilu. Tistgħu tiftakru illi kien hemm dikjerazzjonijiet sorprendenti minn istituzzjoni differenti, inkluż il-President tal-Kummissjoni li kien mija fil-mija kontra dawn li illum il-ġurnata tinsejħu l-bonds stabilta li qabel klum sejħa kolla sejħu l-om euro bonds. Għanna u koll il-project bonds li huma alternativa oħra. Issa l-President tal-Komissjoni dak iż-żmien huwa kontra eh, kontri jom 100%, pero issa ħarġu proposta illi nistaw nibdew naħdmu fuqa. Iġifiri, nistaw nejdu illi rajna progress eh, tajjeb U l-koll nistaw naqblu li minnajr soluzzjoni fejn niprufaw nistabilizzaw il-dejn sovran għat muħajr nexxilna eh, nifinanzjaw l-SMEs jew nofru finanzjar l-SMEs. Diġanna ħafna pajjiżi li għaddejn mir riċessjoni iżda u wkoll pajizi stabli li ħajsofru r-riżultat tal-pajjiżi l-oħrajn u se jgħaddu mir riċessjoni huma wkoll naraw li anka l pajizi stabli qed jesperjenzaw xi difficultajiet. Em, punt wieħed li ma nistax ninsa iżda. Irridu niprofdu tip ta' informazzjoni Irrid niprofdu tip ta' informazzjoni li semmiet Barbara. Sinjor Vajlek. Sembit l-informazzjoni li għettinata permezz tal-mezzi tax xandir il-kanċellir Ġermaniż qalet illi iħa tagħmel proposti għal Ewropa finanzjarja. Jina ċert illi dawn il-proposti daqt jaslu. Forsi mhux ħassejħilhom bonza stabilta, ħassejħilhom pereżempju fondi ta' rkupru jew xi titlu ieħor, iżda l-idea bażika ħad tkun l-istess. Jina ċert illi meċin fi triq tajba b'dawn il-bon stabilta, dibattitu għaddej. U dina kwistjoni ta' sobravivenza. Hija kwistjoni finanzjarja, hija kwistjoni ekonomika u kol għal-kontinent kollu kemmu. Grazie tassew. Wieġeb il-mistoqsija tiegħek. Iva, ma x'istgħu ngħidu dwar ikon? Issa fejda fien. Ma nafx x'in il pozizjoni uffiċjali ta' ikon fuq tas suġġett, iżda kien hemm dibattitu, dibattitu li eh, kien ilu għaddej u naħseb illi ħarġu bħafna eh, punti u kol minna taħħom. Grazzi. Jiena ma kellix nozz ta' Sir Fox dimi biex nikwota dak li qal għaliex qal li qabel ma proposta u għal illi ċertu analiżi u benefiċċji ta' introduzzjoni ta' dawn l-istability bombs fost proposti oħrajn jista' ta' min droba. Allura miktar sfumaturi hemmhekk fil-tifsira. Allura ma rridux li jakkużawni li qed eh, nipproponi eh, dak qed il-proposta eh, ta' Sur Fox b'mod imqarra. Issa, fuq il-emendi fuq il-rapport ta' Curtis Campus 12 ta' Ġunju nofsinhar. U għad ħasib disa ta' Lulju għajġa tottat fl-10 ta' Lulju. Ġifieri 19 ħajkun ħafna x'namla nagħmlu għaliex xan ħafna appointjenijiet x'inaddottaw u il skeda ta' ikon hija eh, fissata ta' settembru tal-każ. Issa. Għanna mistiden speċjali hawnhekk għallum. U jina tassew huwa pjaċir tiegħi li hawnhekk is-Sinjura Jacqueline Miner li hija direttura l-affarijiet tal-konsumatur fil-Kummissjoni Ewropea li tiġi żżurna ta' spiss, ningrazzjaw lilha u l- Jimpegati kollha taħħa tal-li tant kienu lesti illi qasmu informazzjoni magħna biex jgħinuna f'xogħolna. Naħseb kif il tafu. Aħna s-għedin s edizzjoni tal-scoreboard tal-edizzjoni tal konsumatu hija xi ħaġa li għandna nħdu gost li nġorġa nagħtu dwarha kull sena L-iktar waħda ġdida jismaha Consumers at Home u Consumer Conditions ukoll. Qed iħejju xi photocopies għax għandna kif irċevejna issa. Ġifieri din informazzjoni ta' teknoloġija eċċellenti ma taħdimx, ġifieri ma sax ikun preżentazzjoni PowerPoint. Le, mela, mux ħajkol ħajkolkom tirċivu il-dokumenti bil-karta. E, Dinja dan u l-ġmien ta' teknoloġija tal-post, jgħid il-President. Enna forsi dan il-top zejr, iżda memx tamel ħajkonna inkampaw li għanna. Jackie, jek joġbok flek. Grazzi ta' sew, grazzi studentna għawnek biex niprezenta s-seba skorbot ta' konsumaturi ta' konsumatur propjament għawnek, kifet nitkellmu naħseb eh, li eh, kifet nitkellem għaddin ħeju il-fotokopiz, Imma najn il-fotokopiz forse jkun diffiċli li s-segmu ma ħafna minn dak li qed jintqal eh, għandu tabelli korrespondenti fil-dokumenti għandkom il-dokument u d-dibkom Tajjeb. Okay, well, I'll do my best. Mela namel nista. Nasib kif ikoll ta' fuq il-scoreboard tal-konsumatur huwa strument li bih monitorjaw il-mod kif is-swieq interni jaħdmu u kif dan dawn jaħdmu minn lat tal-konsumatur, minn fema tal-konsumatur. U um, dan huwa strument importanti għal dak li huwa l-evidence base, ġifiri nħossu li l-linja ta' politika kollha tagħna għandhom ikunu imsejsa fuq l-evidenza fuq il-provi. U aħna rridu nifmu x'inhuma r-riżultati għal konsumaturi eh, li joħorġu mill dawn ir-regolamenti eh, aħna qegħdin nieħdu l post ta' dawn il-konsumaturi fis-suq intern u aħna nixtiequ li dan imur lura dan l-informazzjoni nerġaw nibatu lura il-min qed jagħmel istudju analiżi. U daħlu fil-politika fl-ħar mill-aħħar għandna li 50 suq differenti ta' prodotti ta' servizzi. Dan ħarsu li termini ta' kemm wieħed jista' jorbot fuqhom, kemm wieħed jista' jqabbilhom, soddisfazzjon biex naraw li ma setturi fis-suq sejrin għall-aħjar u dawk li mhux sejrin daqsan tajjeb u li ta' min jagħti iktar kasom dak li huwa l-fassil tal-politika. Issa di ta' skorbord tar-rebbija tqis qasma uh, differenti ta' interess. Nħarsu lejn żewġ affarijiet partikolari. L-ewwel wieħed qed inħarsu lejn il kondizzjonijiet fl-ambjent tal-kondizzjonijiet eh, li fihom il-konsumatur jaħdem. X'kemm jafdaw l-awtoritajiet pubbliċi Eh, kif iħossu għam dwar il-bejja ħabli minut, iħossu xiek il-prodotti li għam fil-supermarket huma eh, sikuri, nistaw jafdawam. ħaġa oħra, il-kummerċ transkonfinali u l-e-commerce. L-Ewropej qegħdin jużaw issu wieħed biex jużaw u jixtru prodotti u servizzi minn pajjiżi l-barra, mill pajjiż tagħhom, pajjiż residenza tagħhom u din tista' tgħinna biex inkun semnu ma saratx tal-integrazzjoni tas-suq wieħed Ewropew speċjalment dak tal-beħ bl-imnut fuq l-internet. Bat dwar meta rajna kif ħossuhom il-konsumatur dwar l-ambjent li fih jridu jieħdu deċiżjonijiet fuq il-beħ fuq ux-xiri tad-dar prodotti u servizzi. Aħna aħna ktibna dan il-Consumer Conditions Index, ġifiri li dejja hija li mbażmin inti kollok setta dejta li inti tista' tuża ovvjament. Imma li ovvjament tista' tintuża permezz ta' eh, eh, min jifassal politika nazzjonalment eh, u anki mm, partijiet interessati oħra biex jużaw għal-għalanijiet tagħhom. Aħna għandna sa żmien ta' xi tliet snin bħala medju biex naraw eżattament evalwazzjoni u l-iżvilupp Eh, l-evoluzzjoni u l-izvilupp fl-istati membri, stati membri jistaw ikejlu nlujlom infużom lejn dawk li sejlin għall-aħjar, jew dawk li jistaw iqablu maħħom, ruħom maħħom dak li huwa termini ġeografiċi ta' żvilupp ekonomiku, tal-daqs ta' suq u offert pal dawk, li sejli pal daw. Aħna Fukajna l-index tagħna fuq eh, ħafna surveys, sondagġi li aħna minna ma' konsumaturi kif ukoll għal bejħa l imnut U Aħna għandna informazzjoni kemm rigward il-kwalità tar-regolament kif ukoll eh, mal-inforzar. U jekk inti għandkom is-slide u kieku kelkom is-slide qudiemkom qed taraw x'inhu ma dawn il-komponenti ma sewwa sandurhom malar malar qed inħarsu lejn is-sodisfazzjon mill-miżuri tal-ħarsin tal-konsumaturi, inħarsu lejn il-prevalenza tal- ta' prizi tal-riklamar offerti oħrajn. U mbagħad inħarsu wkoll lejn l-awtoritajiet pubbliċi lejn il-fiduċa fl-awtoritajiet pubbliċi u anki fil-bejħa bl-imnuti kien ħassu jekk dawn huma eh, tiwieġbu t ħassib eh, u l-ħtiġijiet tagħhom u xewqat tagħhom u fiduċa fil-qdiet tal-konsumatur u koll ħarsu l-interessi tal-konsumatur. Eh, Apparti jekk il-konsumatur ħossili ta' min jilmenta menta li wassal għal ximkien jekk toqgħod timmenta għax jekk dak li jkun għandu problema u ħoss li sempliċiment jista' jqabad jgħid ta' m'hemmx tagħmel din hija l-ħajja. Eh, mela mżgur ma mhux qegħdin jaraw ebda seta' illi jbidlu s-sitwazzjoni tagħhom. Jekk inħarslu lejn kemm faċli li wieħed isolvi l-kwistjoni kif wieħed jirċievi dawn l-ilmenti minaħħa tal-konsumatur. U ir-riżultati kemm hu sodisfatti l-konsumatur bil kif ġi eh, ġi trattat il-każ. Minn dak li aħna ksebna fl-2011 eh, kien pjuttost aħbar tajba għal biċċa kbira tagħha. Ġifiri għal f'sitta minn dawk il kompaleti sitta minn tnax hemm progress pożittiv l-affarijiet marru għall-aħjar. Sitta minn dawk l-indikaturi żdiedu, tlieta baqgħu bewet u ieħor l-istess u tlieta marru għallar. Ġifieri huma biss fet tliet każijiet fejn kien hemm il-kondizzjoni ta' konsumatur illi marru għallar. Issa, is-sikurtà tal-prodotti li jitkellem dwar konsumaturi kif ukoll il-bejja ħabli minut li jħossu illi il-sikurtà tal-prodotti tnaqqas. Issa jekk inħarsu lejn l-indiċi ġenerali, bażikament hemm aħbar tajba. L-indiċi għandha x'taqsam mal-titjib żejr fil-maġġoranza u biċebira tal-Istati Membri. Minn 19 għal minn 27 stat membru, 19 minnhom jgħidu qalu li kundizzjonijiet tagħhom marru għall-aħjar minn 2010 u dawn irrit ngħid illi dan għalmenu rajna l-affarijiet marru għall-aħjar. Għaliex eh, fl-2009 l-indikaturi tagħna kollha saru ħomar, ġifieri kienu f'sitwazzjoni ħażina. Issa idher il-2010 kien hemm fiduċja illi reġgħet inkisbet u anki fl-2011 kemm iktar bil-mod pass iktar kajman. Issa rigward il- eh, biċċa kbira ta' 6% ġifiri fuq skala ta' ta' 100 eh, kienu l-Bulgarija, l-Belġju, d-Danimarka fej kien hemm l-iktar kondizzjonijiet immarru għall-aħjar aħna f'xorta waħda qegħdin ħabtu wiċċinna ma' kondizzjonijiet ekonomiċi u budġetarji bsin u dawn bla dubju ta' xejn kellhom affett negattiv fuq xi pajjiżi, jiġifieri f'erba' stati membri l-Italja, l-Slovenja, l-Renju Unit u l-Irlanda. Hemmhekk kien hemm naqis fil-kwalità tal-ambjent tal-konsumatur u kemm erba pajjiżi oħra fejn l-affarijiet ma tantx inbidlu Polonja, Ċipru, Portugal u Slovakkja. Rjonek rajn il-progress fis-sena li għaddiet. f-sermeni assoluti. Jekk aħna naħarraw, jekk dan l-anti għaw mhux li noqogħdu nippuntaw subajna qed naraw it-teknoloġija. Aħna nippruvaw illi na konna l-aħjar prassi fejn aħna nippruvaw ngħidu x'nistgħu nagħmlu biex jkollna l-aħjar kondizzjoni tal-konsumatur. Dawk li huma l-Marja ma Lussemburgu, Ren Uniti, Danimarka, l-Awstrija, l-Irlanda, l-Finlandja, l-Olanda, l-Belġu, Ġermanja, Franza, Svezja, dik l-ordni. Jekk kontu qegħdin issegwu din il-lista birreqa naħseb ikoll innotajtu illi il-koll huma eh, fil-Ewropa tal- tramontana u tal ponent, ġviri għandek bazzikament eh, pajz tal-Grigal u l-pajzi ta' xlok li um differenza bejnietom. Itnej li huma l-aħjar kondizjonijiet huma fil-Trabontana u xlok u l-ar ta' nofsinar u l-vant. fuq il-prassi kummerċjali. Aħna ekol konna qegħdin nistaqsu aħna ridna nejdu jekk il-bejħa bl-imnut edin eh, jisegu il-kriterji li suppost li jekk l-ar prassi edha titneħħam mis-suq. Ovvjament, il-konsumaturi jiddu umħarsa minn dawn it-tip ta' prassi inġusti, imma wkoll huwa importanti għal għal ehm, li qegħdin eh, jagħmlu xogħolhom kif suppost eh, li eh, ma jkunx hemm min qed jipprova qed jipprova jqarra li jagħmlilhom riklam ħażin. Kien zida kemm minn konsumaturi, kemm ukoll minn biħab l-imnut istana li deċa xtlabna, eh, għom jgħidulna jekk inxem per eżempju riklamar arriqi, jew fraudulenti, jew anki il-taqaw ma riklamar illi mu ma kienux solicitati, ma kienux mitluba, u anki eh, anki il-kumpaniji xtaqni li jdunna jek inxem dan il-tip ta' kumpaniji li kienu qegħdin jagħmlu dan it-tip ta' reklamar ġifieri kif qed danaw qed naraw illi Iva, żewġ setturi qegħdin jaraw eh, dan din iż-żieda f'dan it-tip ta' prassi inġusta. U naħseb illi dan huwa ta' tħassib aħna rridu mela ntejbu l-inforzar kemm pubbliku kif ukoll il-mekkaniżmi ta' rimedju. Issa, mod forsi iktar kontra ħna rajna u koll lejn il-fiduċa tal-konsumatur u minkejja l-fat illi ħafna konsumaturi raw iktar prassi eh, għarriqa ehm, xċorta wahda il-fiduċa u soddisfazzjon fil-mizuri li jittieħdu għal biex ħarsu konsumatur edin jittilaw ġifiri livell ta' fiduċa eh, fil entitajiet pubbliċi, l-autoritajiet pubbliċi li ħamne fissom u l-qdiet ta' konsumatur żdiet qed jiżdied minn 2008 u għet u sejjar l-aħjar. Ġifieri li konna fiduċa f'dawn l-awtoritajiet telab xi 8 punti perċentwali li sinifikanti. u l-fiduċa fil-bejjieħa tila tela b'5% ġifiri, għem e, e, din il fiduċa li qed tikber kull ma jmur din xaġa pozittiva. Jidher li musta jkunu nistgħu naraw il prezentazzjoni fuq l-iskrin. Which one is it? Do we not have a stick? But why? But we don't have a stick. We don't need Internet Explorer if we have a stick. Okay. <laughs> okay, I'll carry on. Apparently we're now, yes, we, we're on the way to finding a, a, a solution to this. Jiver li jista jkun xi darba nasu soluzzjoni, iżda ħankompli xorta waħda tajt il-kellima. Mela kont qed nitkellem dwar fiduċja fil-Konservatur. Però iż-żieda ġenerali taħbi ċertu differenzi bejn l-istati membri, iġifiri. Is-slajd li kieku ħataraw, ħataraw graf li ħajkun eh, għannizla. Għalix 20% ta' konsumaturi fil-awsew Danimarka iħossu illi għandhom fiduċa fil autoritajt pubbliċi fil-audit ta' konsumaturi u il-bejħa bl-imnut. Iżda minnaħal oħra tal-iskala għandha dak il-pajizi fil-nofsinar u l-van tal-Ewropa għandek il-Greċja, l-Bulgarija, eh, Litwanja u Slovakkja fejn il-livelli hemmhekk morru jitilgħu biss għal 30% ġifieri inqas minn wieħed fuq tliet konsumaturi ħoss li jista' jafda il-fatt eh, li l-drittijiet tagħhom ħajjiġu mħarsa kif suppost. Jekk aħna nħarsu lejn scoreboard tal-konsumaturi li huwa eh, disponibbli online u bħala dokument hemm dossiers għal kull sat membru fejn inti tista tara ħarsa kull portfolio biex tara kif dawn eh, eh, eh, reġu ħdej ħattijħor. ħaġa interessanti, jisibu illi il-femmiet tal-konsumaturi u tal-bejjiħa unek u iħossu ħossu illi is-sikurtà tal-prodotti fuq suq wieħed sejjer għall-lar. Iżda konsumaturi huma inqas ottimisti mill-bejjieħa. Eh, ġifieri tnej jaqblu imma konsumaturi iktar inkwetati dwar din u iktar negattivi dwarha. Issa dwar xi nofsob fil-nofs mill-parċiċipanti tal-Greċja u r-Rumanija jħassu li l-prodotti mhumiex ta' min jafdom. Pero bat fil-Finlandja, l-Olanda u r-Renju Unit dawk li ma jafdawx il-prodotti huma inqas minn 10%. U eh, naħseb li dinja kwistjoni aħna rridu nindirizzaw kemm milli nħarsu lejn ir-regoli fuq is-sorveljanza fuq is-suq imma billi wkoll naqsmu l-esperjenzi l-aħjar prassi u esperjenza bejn l-istati membri X'inhi dik li l awtoritajiet qegħdin jagħmlu tajjeb jew jagħmlu ħażin u dawk li Rumania u Greċja xorta għatfad li l-om xatfu. U kol kustjoni ta' rekonoximent ta' rizorsi li jenataw għal sekurta tal-prodotti għal ħarsin ta' konsumatur ġenerali u għal darbohra fil-dokumenti ta' tistaw issibu ċifri dettaljati dwar il-budget li kull stat membru jalloka għal dan it-tip ta' xogħol aħna dan inkabbarnieh inkabruh jew innaqsuh skont id-daqs tas-suq biex tkun tista' tqabbel mod dirett bejn l-istati membri Nasab li din informazzjoni trid tintuża bir-reqqa għaliex hija diffiċli ħafna li stati membri evalwaw eżattament kemm huma u fuq is servajanza fuq is-suq minħabba ħafna drabi minħabba li din hija responsabilta li ssef fuq livell lokali u reġjonali, ġifieri huwa diffiċli illi wieħed jaqa' din id-dejta. Eh, aħna nistgħu niftakru illi kien hemm survey eh, fuq il-kapacità ta' konsumatur li eh, kien eh, tefadaw li jinkwetana fuq l-abilità ta' konsumaturi li jifmu per eżempju tabelli xem miktub ehm, u xqettejdu tabelli sfortunatament dawn ir-riżultati miskonti is-scoreboard ma tanċu marri assiguranti. Il-konsumatur jaħseb li jaf dritt tiegħu. Imma bad meta inti titlobhom biex iwiġbu xi mistoqsijiet dwar id-dritt eżempju li titirritorna prodott. E, jekk dawn mhumiex intitolati perempju li jissewwa jew jew ibidlulu prodott li ma jibqax jaħdem. 30 biss fil-mija setaw iwieġbu tlet mistoqsijiet sew. Iġifiri, e, kemm dak li kun ħossi li jofxinu dritt tiegħu, ħafna drabi ma jkun sejjer zbal. U xie 12 fil-mija laqas ma setaw iwieġbu ebda mill-mistoqsijiet sew. Allura, hemm din eh, l-idea mċajpra ħafna ta' eżattament x'inhu diritti tal-konsumaturi fost il-konsumaturi. il bejjiħa bl-imnut ukoll jgħidu illi huma jirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem naħseb 98% ta' bejjiħa bl-imnut li meta jitnamlula mistoqsija inti bħala eh, bejjiħ bl-imnut inti tħares ir-regoli eh, tal-protezzjoni tal-konsumatura ovvjament daħaj bil ġajbira ħajdu iva, ma mat meta mbagħad tistaqsihom mistoqsijiet eh, dettaljati dwar l obbligi legali tagħhom dawn jibdew eh, jizbaljaw fil-tweġibiet tagħhom, ġifiri wieħed fuq tlieta biss eh, fuq tliet bejjieħa kienu jafu pereżempju it-tul tal kem seħ cooling off period u wieħed minn ħamsa biss ta' dawn il-bejjieħa kienu jafu il-periodu ta' garanzija li fiha dak li jkun il-konsumatur jista' jerġa' jirritorna prodott eh, difettuż. Jiġifieri irridu naraw eżattament kemm jifmu il-bejjeħa, eh, jifmu regoli li suppost jgħidu li jifmu għal dawk li irċevew kopja ta' dawn is-slides irċevejt kopja numru 11 illi huwa rigward eh, punt 6. Ah, paġna 6. So, the next slide, slide 12. Is-slide li jmiss, slide numru 12, għandha x'taqsamma' problemi u il-menti. Aħna nixtiequ li natu drittijiet il-konsumatur li kun jaf xinu drittijiet tijaw. Għax ħafna darbi ma jkunux jafu xinu ma drittijiet taħħom, imma li ma jibżawx u koll jilmentaw jekk id-drittijiet taħħom jinkisru. Jifittxu kol rimedji jekk jinkisru la mid drittijiet taħħom. Fil-slide, fil-graf f'paġna numru 12 din taraw dan. Apparti minn hekk il-konsumaturi qegħdin aktar ikunu sodisfatti mill-mod kif qed jiġu indirizzati il-menti tagħhom mill-bejja bl-imnut. Dik hija responsabilità li għandhom il-bejja bl-imnut, iġifieri illi jippruvaw iżommu lealtà lejn il-konsumatur u li jindirizzaw l-menti tal-konsumatur bl-aħjar mod possibbli. Ħaġa li ċorta da tinkwetana hija illi jekk konsumatur eh, ma jirċivix sodisfazzjon, ma jħux sodisfazzjon, jiġifieri ma jiġix indirizzata mill-bejjed bimnut, nofsom jaqtaw qalbhom. Dan ifisser li dan ikun ta' detriment għal konsumatur u li ħafna l-menti ma jiġux indirizzati tajjeb u jkun hemm ukoll ħafna eh, infiq li jista' jiġi investit eh, b'mod aħjar jintafaq għal negozji f'negozji minn flok ma jinħela f'kumpaniji li mhumiex qegħdin jindrezzaw l-menti tal-konsumaturi tagħhom. It-tieni nofs it-tini, skużawni, it-tini element f'dan il scoreboard għandu x'jaqsam mal-integrazzjoni tal- su tal-beħ blimnud fl-Ewropa. U nafu illi eh, sena nafu illi riżultat huwa kemm xejn varja. Is-suq tal-beħ blimnud nafu li ġi integrat, pero Mhix ħaġa sorprendenti illi l-konsumaturi xorta jippreferu jixtru il-prodotti f'pajjiżhom stess anke jekk ikun hemm żieda fil- Zida fil-xiri transkonfinali. F'dawn l-aħħar ħames snin saret kien hemm żieda ta' 5 fil-mija ta' persona li jixtru eh, minn pajjiżi oħrajn fl-Ewropa. Apparti minn hekk ħafna bejjija bl imnuti jippreferu xorta li ifornu il-konsumatur lokali il-kompaniji transkonfinali ma tantx raw bidla sa mis-sena 2006 waħda minn kull erba bejjih minn kull erba jażel illi jagħmel eh, bejħ lil konsumaturi li jgħixu f'pajjiż ieħor. Għal darboħra hemm differenza wkoll bejn l-istati membri palma tistenna stati membri li huma ċentrali fl-Unjoni Ewropea huma stati membri illi l-aktar li ikollhom xerik transkonfinali bħal Lussemburgu per eżempju u dawk li qegħdin fil-periferija il-ċittadini tagħhom jixru inqas minn pajjiżi oħra, x'inhu huma l-ostakli illi l-konsumaturi eh, huma ħasba dwarhom jekk il-prodotti x'se jaslu, jekk se jkunu difettużi, se jiġri kif ikun hemm xi ħaġa ħażina, is-sigurtà ta' sistema ta' ħlas. U il bejja bl-imnut huma nkwetati imħasba jiena wasalt fis slide numru 13. 13. Grazzi. Diki Grazzi ħafna. Mela, il-bejja bl-imnut jinkutaw fuq il-lingwa użata u l-protezzjoni tal-konsumaturi fl-istati membri. L-slide li miss. L-e-commerce dejjem ħassejna li kien eh, jgħin l-negozji żgħar biex ikunu attivi fis-suq intern u apparti minn hekk naqset ukoll il-spejjeż ta' tranzazzjoni u l-ostakli għal konsumaturi li xtaqu jixtru minn pajjiż ieħor stat membru. Il-kummerċ il-kummerċ online huwa eh, mod sinifikanti li bih isir il-beħ bl-imnut. erba minn kull għaxra eh, għandhom servizzi u prodotti online sa l 2010 ġifri dan qed jikber malajr dan ir-rata tikber malajr. Taraw ukoll li hemm eh, differenzi koll f'pajjiżi fejn huwa żviluppat l-aktar il-kummerċ online il-Renju Unit, id-Danimarka, l-Lussemburgu fejn għandna figuri ta' 7% fejn il- konsumaturi qed jixtru online imbagħad tinżel għal 6% fir-Rumanija. Palma nistgħu daraw hemm rabta bejn il-livell ta' xiri online u l-indikaturi pal broadband u ħilit fuq l-internet ġifiri dan jgħin eh, fil għandu xaqsam ma' kemm issir xiri online. Is-slajd jmiss 15 il-noqasijiet fil-commerċ online. Aħna ma tantx naħseb li ħan ilħu il-mira li kolna 50% tal-konsumaturi li jixtru online. Hemm differenza bejn l-e-commerce eh, domestiku u l-e-commerce eh, internazzjonali. Jekk inħarsu lejn il-graf naraw li l-aktar żvilupp sar fil- fil-domestik, fil-level domestiku. L-isfar huwa dawk li jixtru minn bejjih f'pajjiż ieħor u l-linja ħadra tfisser li tixtri minn ġaħat li huwa barra mill-Unjoni. Ġifieri hemm differenza sħiħa bejn iż-żewġ ta' fuq il-blu l-aħmar u l-isfar l-aħdar tisfel. Ehm, Apparti minn hekk l-aġenda digitali li jkollha 20% tal- konsumaturi li jixtru online sas-sena 2050 ma tantx hija eh, fattibbli. Din hija ħasra għaliex hemm ħafna x'niggwadanjaw jekk ikollna aktar għażliet u prezzijiet irħas. U mill studji tagħna wera illi jekk jikber li commerce għal rata ta' 15% kunnu nistgħu nelbu bosta ostakli għas suq waħdini. Il-gwadan ikun ta' 200 biljun euro li huwa jammonta għal 1.7% tal-GDP Ewropew, pero għadna l-bot minn dan. Nasab li importanti wkoll illi aħna saqsejna mistoqsijiet fuq kif il-nis jużaw l-internet mhux sempliċement biex jixtru l-affarijiet imma biex anke jagħmlu r-riċerka fuq dak li jridu jixtru. Dawk illi xorta jippreferu jixtru jixtru fil-ħwien, xorta jamlu ħafna għatu ħafna ħin fuq l-internet qabel ma jixtru, jamlu ħafna riċerka, speċjalment jkunu ħaj jixtru xaħġa tiswa l-flus, jgħablu l-prezzijiet u xie xi prodotti jistaw jixtru, qabel ma nfat fil-verita imorru fl-ħanut, ġifiri xorta waħda jużaw l-internet. Issa, Għal boħra jekk tħares lejn stati membri differenti tara illi għandek l-istess riżultat mela ix-xiri transkonfinali huwa għola fis-swieq iżar dawk li għandhom suq domestiku iżar aktar hemm ċans illi ser ifittxu barra mill-pajjiż biex jixtru prodotti tagħhom. Pajjiżi mbagħad illi għandhom suq domestiku online kbir jidher li huma sodisfatti bil-provvista domestika l-Renju Unit imma xorta għandhom ħafna e, xerreja online imma ftit jazlu illi jixtru minn pajjiżi oħrajn ħafna drabi għaliex id-domanda tagħhom e, dak li jkunu jixtiequ huma jirna xilhom isibuh fuq siti e, Ingliżi imma meta nqablu dan ma' Malta u l-Lussemburgu naraw illi x xerreja jippreferu li jixtru minn pajjiżi oħrajn minn pajjiżhom stess għaliex ma jsibux prodotti bizzejet u jirnexxilhom jisibu forsi prezzijiet aħjar. Il-Lussemburgu eh, da kważi aktar maktar xiri transkonfinali milli eh, xiri domestiku. Issa, slajd li jmiss. Aħna saqsejna palmat l-nis eh, għalfejn ma jixtrux online u ma jixtrux minn pajjiżi oħra u qalu illi hemm problema. Għalunna wkoll saqsejna wkoll il nies illi jesperjenzaw eh, xiri transkonfna li x'kienet l-esperjenza tagħhom. U għalu li ftit hemm differenza, però hemm riżultat aħjar għal kummerċ transkonfinali milli milli għal kummerċ domestiku, ġifiri għandak inqas ċans illi inti ikollok problemi jekk tixtri minn sit minn stat minn sita stat membru ieħor milli minn pajjiżek ma nafux nażat tal-fejn, ma forsi sta' jkun li meta tixtri minn sejt li għad fistat membru ieħor, inti probabli ħad tixtri minn sejt li jkun kbir li għandu reputazzjoni tajba u dan forsi jirriżulta fil-fatt li inti jkollok servizz aħjar minn pajjiżi oħra mill f'pajjiżek stess. Issa, x'naħsbu li għandna nagħmlu biex intejbu l-integrazzjoni ta' suq tal-beħi bl-imnut, il-komunikazzjoni ta' il-komunikazzjoni il ħarġet f'jannar fuq l-e-commerce għandha lista ta' azzjonijiet, għandna direttiva fuq drittijiet tal-konsumatur li bħalissa qed tiġi implementata fl-Istati membri, għandkom ukoll qudiemkom u naf li qegħdin tikkonsidraw ukoll il-proposti fuq l-ADR u l-ODR U apparta minn hekk għandhom ukoll qudiemkom il-proposta fuq il-liġi komuni Ewropea dwar il-beħ u l-Kummissjoni qiegħda taħdem ukoll fuq it-tieni qatt eh, dwar is-suq intern. U qed nittamaw illi indrizzaw dawn il-problemi wkoll. Grazzi ħafna jiddispjaċini li ta' Walt u jiddispjaċini wkoll tal- eh, tal-problemi tekniċi li kellna, kollegi tiegħi żgur illi se jkunu lesti wkoll illi iwieġbu għal xi mistoqsijiet li jista' ikolkom. Grazzi ħafna Jackie, Nancy, naxxilna, nsegu tajjeb għax inti spiegajt ruħek tajjeb u naxxilna naqbdu il-punti prinċipali li inti provajt testa għanna kopja tal-scoreboard u kopja u kol tal-scoreboard tal-prezentazzjoni jiena kont qed insegwija fuq l-iPad u anke l-iPad tiegħi anke oħrajn, sabi oħrajn, kollegi tiegħi oħrajn kienu qed jagħmlu l-istess. Mela, kollegi, naħseb li żgur li għandkom xi punti salut qajmu, sinjor Pritikajna għand tixtieq tagħmel xi xi kummenti hawn forsi oħrajn li xtuqu jitkellmu, ejja nibdew dawk it-tnejn l-ewwel. Mela, grazzi, grazzi ħafna tal-spiegazzjoni u prezentazzjoni dettaljata tal-punti inti li inti għamilt. Naħseb illi tatna ħafna fuq xiex naħsbu. Proset ta' xoll li jisiru kol dan il-qasam u xoll tal-ċentri tal-konsumatur. Jena nishtiq insemmi tlet affarijiet li għandhom xjaqsmu ma l svilup fil-futur. Mela, xaġa li ma fin kommenta fuq li jiena daqsxejn xettika li liġi Ewropea Komuni dwar il-beħ kif bħalissa ma nafx kemm se tagħmel ġid u kemm se tarmonizza eh, l-affarijiet u tipprovdi prerekwiżiti aħjar għal eh, protezzjoni tal-konsumatur u d-dirti tal-konsumatur. Ġifiri nixtieq li kulħadd iżom f'maħu dan. Imma issa nixtieq nisma il-kommenti fuq l-inizjattivi eh, tal-futur u l-rwol u koll tal-ċentri għal konsumatur. U dan iġibni għal dawn it-tlet kwistjonijiet. Nafu li iċ-ċentri jaħdmu b'mod differenti fi stati membri differenti u dan jista' jispjega għalfejn hemm dawn id-differenzi fir-riżultati tal-istudju li għamiltu. Jina nixtieq nisma kif il-dawn iċ-ċentri jistgħu jissaħħu fuq livell Ewropew jekk għandhom bżonn riżorsi u anke fuq kwistjoni leġislattiva. Imbagħad hemm il-kwistjoni ta' l-ODR u ADR jiena forsi kemm xejn uh, soġġettiva xina mill-Irlanda fejn għanna għanna track record ukoll f'dan il-qasam. Imma il-ċentri tal-konsumatur jistaw jinataw ir-wol uffiċjali biex joħor imexxu l-ODR l-ADR il-qoddim. U fl-aħħar imma mhux l-inqas għax issa qed nitkellem fuq l-opinjoni tal-dritti tal-passaġġieri bħalissa u tajt daqqa tajn l-rapport rajna mill dan ir-rapport fuq il-ċentri Ewropej tal-Konsumatur li terz mill-elementi għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tal-passiġġier. Dan qegħdin nikkonsidraw ħafna qed nżommu qudiemna u naraw jekk għandniex insaħħu dan is-settur forsi iċ-ċentri tal-ADR imma anke dawn il- iċ-ċentri qed naraw jekk qed nitolbu iż minn dawn iċ-ċentri. Grazzi ħafna il-Sur Ġvars. Grazzi ħafna, Sur President. Jiddispjaċini li ġejt tard għal-prezentazzjoni kelli nattendi kelli nivvota fil-Kumitat Ikon fuq il-plivoteki. Issa, l-effetti pozittivi tal-scoreboard. Nafu li hemm xi riservi fuq kif ġi stabiliti dan l-scoreboard, però erba' punti li jagħtuna indikazzjoni ċara ta' kif dan is-server tal jobarometer Eh, xista jurina. Mela, il-kummerċ eh, online qed dejjem jiżdied bħalma qalet il-kollega tagħna u dan eh, jirrifletti wkoll fuq is-suq domestiku imbagħad fuq xiri transkonfinali għandek aktar potenzjal biex inti tifranka il-flus. Naħseb fuq slide numru 17 kien hemm ukoll nizzel irridu naraw x'nistgħu intejbu fuq il kif jitwassal il-prodott għax ħafna ħafna jinkwetaw li l-prodott tagħhom jista' jkolli eh, jsirlu ħsara jew ma jasalx. Ġifieri li twassal il-prodott huwa fattur deċiżiv għall konsumatur Għalhekk din il-karta fuq it-twassil tal-prodotti hija importanti ħafna għax inkella is-sitwazzjoni mhux se nsolvuha mhux ħajrna xilna l problema jekk ma jkollniex is-suq bżejjed. Fuq il rapport fuq l-e-commerce li sar fuq l inizjattiva personali dan jirtina ċertu suġġerimenti wkoll. Issa fuq id-drittijiet tal-konsumaturi, id-drittiva tal drittijiet tal-konsumaturi tista' tkun il-pedament għal eh, kull stat membru biex ikun hemm regoli uniformi li japplikaw. U dinja xi ħaġa tajba ħafna naħseb li għanna ammonizzazzjoni għandna dik dibattitu fuq l-armonizzazzjoni ta' dan u dan se nestenduh ukoll. Imma ħaġa waħda hija ċara żgur, naf illi il-direttiva tu diritti tal-konsumaturi fejn qed nitkellmu fuq l-leġiżlazzjoni armonizzata kompletament mhix qed tiġi applikata b'mod uniformi, x'qed isir fuq dan. M'hemmx x'inhi raġuni għalfejn iddaħħal xi ħaġa bħal din jekk ma tkunx qed tiġi armonizzata u implementata tajjeb u ikun hemm monitoraġġ tajjeb ukoll sa mill-bidu. Ma nasibx li dak li qed nagħmel huwa aċċettabbli. U dan juri kif il-direttiva tirrifletti li hemm eh, prassi ħżiena għal konsumatur u għalhekk li nagħmlu evalwazzjoni ta' dan u naraw li jkun hemm armonizzazzjoni sħiħa u jkun hemm ukoll proibizzjoni fuq prassi ħżiena negattivi għal konsumatur li forsi jista' wasalna direttiva ġdida. Jiena nixtieq nitolbok li jkun hemm siħan u noqogħdu attenti ħafna għall-implementazzjoni. Irridu namlu armonizzazzjoni importanti ħafna li dan jiġi applikat. Nistaw għat nidħol ħafna dettal, imma mhux nitolf dettal għal għalissa. Li ħanamel huwa li ħanajt li importanti li l-konsumaturi kun jafu x'huma drittijiet tagħhom u illi l-armonizzazzjoni tkun twassal ċarġi pożittiva Fl-aħħar nixtieq ngħid illi l-barometru tal-konsumaturi huwa vantaġġuż meta mqabbel ma' leġiżlazzjonijiet oħrajn u kif jaħdem ukoll ma' direttivi oħra fis-suq intern. Hemm ukoll proposti oħra fuq il-proposti bħal name and shame pereżempju. U hemm ukoll suġġerimenti oħra kif kif isir jiġi implementat dan id-direttiva minn flok ma jkun għana dan l-approċ ġeneralizzat u jkollna indikazzjoni taħjar biex nkunu nafu kif jista' kif jaħdem aħjar is intern u il-pajjiżi dejjem jidu gost li jisiru rapporti bħal dawn jekk jista' jkollna implementazzjoni ta', ta dan tejna biex nħaffu il-proċess. Rojtova. Sinjura Rojtova. Grazzi ħafna. Jina ma nixtieqx nirrepeti dak li diġà qal, iżda nishti nenfasizza xi punti u forsi nżid xi punti oħrajn. Ah, il-fiduċja fil-prodotti u id-drittijiet illi inti huma garantiti lilek permezz tal-liġi huma marbuta mal-funzjonar tad-demokrazija kollha kemm hi mhux biss il-funzjonar tal-Unjoni Ewropea u għalhekk nixtieq ehm, nixbirkom l-attenzjoni lejn riskju partikolari fl-istati membri li huwa meta inti ma tagħtix biżżejjed importanza lill-irwol tal-importanza tal sigurtanzi tal-konsumatur. Ħafna drabi jkun hemm biss dipartiment żgħir biss illi jkollu responsabilità għal dan il- għal dan kollu, għal protezzjoni tal-konsumatur. ħafna drabi ma jkunx hemm kooperazzjoni lanqas bejn dipartimenti differenti minn pajjiżi differenti. F'pajjiżi, pereżempju, dejjem ikun hemm eh, ħafna dipartimenti li jibqgħu jgħidulek illi dan mhuwiex ir-responsabilità tagħhom u jibqgħu dejjem irreferuk għal dipartiment jew istituzzjoni oħra jew dibatuk minn għand kajfa Sant Pilatu. U r-riżultat ta' dan il-sistema tant hija frammentata, tant hija mkisra, illi sakemm ma jkunx hemm xi kampanja kbira permezz tal-mezzi tax-xandir, dal kwistjonijiet se jibqgħu jiġu mitfuqa taħt it tapiz Għalhekk nixtieq nivverifika kemm l-istati membri jidu jikonsidraw jidu b'serjetà din is-sitwazzjoni, speċjalment dawk il-pajjiżi li ma marrux tajjeb fil-scoreboard li ġiet preżentata lilna. U nixtieq saqsi wkoll kemm fil-fatt huma qed jaħdmu sabiex jassiguraw li kom koordinazzjoni u kooperazzjoni aħjar bejn awtoritajiet differenti u kif iridu jew kemm jixtiequ jarmonizzawhom fuq livell nazzjonali. Grazzi ħafna, jgħid il-President, għaw xi kellim ieħor. Le mela ngħid xi punti jien jekk permettuli. L-ewwel net hemm ammont kbir ta' informazzjoni hawnhekk li naf li Jake u naf li Jackie biss ġibditina l-attenzjoni għal punti importanti. Kien hemm informazzjoni utli wkoll fuq ir-rinforzar fuq il-budgets illi naħseb illi Forsi darba li jmiss sabiex inwieġbu lill Andres inkunu nistaw nitkellmu u nindirizzaw dawn il-punti speċjalment meta nkun nitkellmu dwar il-pressi f'dan il-qasam. Għanna ħafna informazzjoni f'dan il-punt. Nixtieq norbot ukoll ma qalet is-sinjura Petikajn dwar l-lodda li huma implementati bħalissa jiena kont partikolarment mill-qut mill-, -qut, mill kwistjonijiet eh, jew tħassib tal-konsumaturi u l-biżat tagħhom dwar li jishtru minn fuq eh, l-internet, per eżempju jkollok prodotti li ma prodotti illi eh, ma jġux mibawta lilhom jew inkella prodotti illi ma jkunux dawk ordnati. Dawn huma problemi bażiċi dan mhuwiex kwistjoni fejn nies m'għandhomx biżjed informazzjoni dwar eh, dwar xinu ma dritti taħħom, iżda huma problemi bażiċi li jistgħu jinqalaw. Ġifier naħseb li Digi Mart għamlet tajjeb li di dawn l-informazzjoni, ġabret flimkien din l-informazzjoni. U importanti li jkun hemm valutazzjoni tal-impatt fuq il-Common Sales Law jiena naħseb li hawn ħafna formazzjoni hawnhekk illi issa iktar riċenti mill-Common Sales Law naħseb illi għandna bżonn illi nħarsu lejn daħlu din informazzjoni fis-sistema tagħna. Forsi kun tajjeb illi l-entità tal-valutazzjoni tal-impatt tagħna iħarsu sew li dan din l-informazzjoni u jippruvaw jindirizzaw il-kwistjonijiet l-iktar li ħorġu ċar. U t-tieni punt tiegħi u li intlaqat ukoll mill-Consumer Protection Index li ġi prezentat u anka l-arfin tal- konsumaturi u anka tal-nies li bjaw bl-imnut. Ma nafx tistgħux tagħmlu dan iżda għalina. Jidher li hemm korrelazzjoni żgħira bej baxxa bejn il-fiduċja bejn fiduċja baxxa bejn l-arfin dwar id-drittijiet tagħhom u il- u kemm fil-fatt in-nies jixtru u kemm kemm l-arfin il-fiduċja tagħhom fis-sistema u kemm fil-fatt jafu madwar sistema tara li Lussemburgu, Renju Unit u d-Danimarka qegħdin fl-ewwel pożizzjoni dwar kemm jafu dwar id-drittijiet tagħhom. Però mbagħad id-Danimarka l-iktar li jixtru però Lussemburgu u Renju Unit qegħdin lejn l-aħħar ta' kemm huma jixtru online. Dan il-punt huwa importanti. Irridu li nżidu l-fiduċja tagħhom dwar is-sorveljanza eh, u anka dwar il-prodott innifsu li jiġi mibgħut lilhom jew jistgħu jixtru permezz tal-internet. irtu kollok fiduċja illi hemm sistema li qed tindirizza dritti tal-konsumatur u anke s-sigurtà tal-prodotti li jixtraw permezz tal-internet. jekk qed nitħanqod nitkellmu dwar loġistika u provvista għal konsumatur, x'aktar ikun aħjar ikun aħjar jekk nindirizzaw dal-punti jekk kif issemmew mill-preżentazzjoni tiegħek milli noqogħdu nikkonsidraw fil-Common Sales Law u 28 reġim. Grazzi ħafna, l nindirizza kemm jista' jkun minn dawn il-kummenti. L-ewwel net, is-Sinjor Potkajnen ikkummentat dwar il- ċentri tal-konsumatur Ewropew. Ewropej, jina naħseb li kont qed referi direttament għal ċentri tal-konsumatur Ewropej. Aħna kif tafu għanna fil-programm ta' konsumaturi tagħna il-programm ta' finanzjar għal perjodu li ġej il-perjodu il-qafas finanzjarju plurianwali li ġej. Aħna biddilna regoli sabiex kun nistgħu nagħtu iktar finanzjari bħalissa hemm 50% bejn maqsum bejn 50% għall-istati membri u issa ħanżidu dan kollu għal 70% ehm, tal-flus li jkunu ġejjin mill-Kummissjoni. Jien nispera biss iżda li l-istati membri mhumiex ħajkompli innaqsu mhumiex ħajnaqsu fil-fatt kemm huma jagħtu kontributi tagħhom għaliex hekk ikunu nistgħu nkomplu niffinanzjaw dan is-settur finanzjar minna ħatana fil-fatt huwa nasbu li importanti ħafna sabiex nġeneraw fiduċja sabiex id-nies jiġu korraġuti jixtru permezz tal-internet. Miex kwistjoni sempliciment l-sissi tal-Belġu fil-fatt hija tajba ħafna li tinformi sew il-konsumatur dwar id-drittijiet tagħhom u kif jistgħu jiġu segwiti l-menti tagħhom permezz ta' l-internet meta jixtru fuq l-internet nixtieq jkun hemm iktar istisid li segwu dan l-eżempju. Aħna nixtiequ li naħdmu sabiex sabiex ikun hemm prassi tajba fin-netwerk kollu kemm hu. Issa rigward eh, l-ICCs fil-wall tal-ODR u l-ADRs, naħseb illi da aħna fil fatt miftuħin għal dan kollu, fil fatt għandna dibattitu għad għaddej anka dwar rapport fuq il-pjattaforma tal-ODR kif ukoll ir-rwol tal-ECC. Kif diġa qed jien naħseb li aħna fil-fatt ħerqani li nikkunsidraw li jkun hemm rwol ikbar nafu illi bħalissa il-każi li l-ICC smar nexxiru isolvu permezz ta' medjazzjoni minna tagħhom bejn il-konsumatur u min qed ibih huma jippruvaw jisibu alternattiva differenti jew entità differenti għal alternat entità differenti għall alternativ għal soluzzjoni sabiex jippruvaw jisibu med, ehm, soluzzjoni jagħmluha biss faċra fil-mija tal-każi. Jiena naħseb iżda li l-proposti tagħna ser itejbu sitwazzjoni attwali. Irridu iżda ntejbu l-esperjenza li tgħaddi minnha meta tikkontattja ACC. Issa rigward id-drittijiet tal-passiġġieri naraw li sena wara sena naraw li l-fissatur tat-trasport iktar jkun hemm ilmenti mal-ACCs. Normalment huwa settur ta' trasport li iktar li jikkawża problemi, mhumiex biss il-passiġġieri tal-ajru li jikkawżaw problemi. Hemm ukoll il-kwistjoni pereżempju tal-bagali mitlufin li li ta' barra mir-regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea aħna ħdimna mill-qrib ma' DG Move sabiex nassiguraw li l-informazzjoni kollha tingħata lil networks tal-ICCs u jekk ikun hemm każijiet ġodda dawn ninformaw bihom lill-ICCs. Rridu wkoll li l-ICCs ikunu eqreb tal-entitajiet nazzjonali tar-rinforzar tal-liġi fuq dawn il-punti għall-informazzjoni tagħkom fl-4 ta' Lulju ta' din is-sena, u din hija data li ndażlet eh, kif ġiġi, ħajkun hemm kampanja dwar id-drittijiet tal-passiġġieri fl-ajruporti differenti fl-Ewropa fejn li sissi jkun għad jikkooperaw fl-imkien mal-aeroporti, mal-autoritajiet lokali ta' rinforzar sabiex eh, niġbdu ktar attenzjoni lejn id-drittijiet tal-passiġġiera. Naraw li kunem hemm il-posters fl-aeroporti pro din darba ħajkun hemm eh, nies disponibbli fl-aeroporti li għatuk l-informazzjoni jekk fil-bidu tal-tajjel eh, tas-sajf. Meta nitkellmu dwar mal-bejjija tal-imnut, mhux biss l-istudju dan l-istudju li minna, wieħed mir-raġunijiet li tawna għaliex ma stendewx il-beħ tagħhom mod finali kien illi għax ma setawx jassiguraw il-konsumaturi tagħhom b'servizz xieraq għall konsumaturi Per eżempju, ma ma kienux ċert jekk pereżempju il-posta f'pajjiż ieħor hix tajba biżejjed bas tistax toqgħod fuqha, allura jekk m'għandhomx din l-informazzjoni ma ridux illi jiftħu il-bejt tagħhom għal pajjiżi oħra għalhekk huwa kruċjali illi nassiguraw illi servizzi postali jkunu tajbin u xierqa. Huwa importanti illi dan il-punt ma ġiex indirizzat u li fil-fat anka kwatant ukoll li l nies m'għandhomx biżejjed informazzjoni dwar id dittijiet tagħhom. Aħna se nagħdi ħan nagħmlu kampanja ma' DG Justice biex nagħtu iktar informazzjoni lin nies Ma jamilx sens iżda li tkompli tipprova iżid l-arfin fost il-pajjiżi fejn diġà hemm livello li tarfin iżda trid tikkonċentra l-isforzi tiegħek fuq dawk il-pajjiżi fejn ma tantx hemm livell tarfin dwar id-drittijiet tagħhom għoli. Issa rigward l-armonizzazzjoni, irridu naħdmu ma' netwerk tal-protezzjoni tad drittijiet tal-konsumatur. Dan il netwerk iġib flimkien l awtoritajiet kollha tan forzar mill-pajjiżi kollha. Irridu li jkun hemm iktar interpretazzjoni tajba u komuni tal-leġislazzjoni eżistenti bekk ikun hemm leġislazzjoni iktar ġusta, interpretazzjoni iktar ġusta Aħna bħalissa nħarsu lejn eh, każijiet partikolari, provaw jisibu fil-fat bid bejnietom kif każ partikolari jista' jiġi indirizzat, kunem hemm workshops fejn jiġi diskussi prassi li mhumiex ġusti sabiex ikunu huma jistgħu jagħmlu skambju ta' informazzjoni u skambju ta' idea dwar kif jistgħu jiġu indirizzati ehm, ċerta każijiet u indirizzaw ka problemi li jistgħu jinqalgħu fis-swieq Iżda din hija problema li rridu nkomplu nindirizzaw għax mhix solvuta kompletament. il kumenta ta' Sinjor Rojtova dwar il-fiduċja fil-funzjonar tas-suq u kif dan huwa parti u dan kif jorbot fl-imkien ma jkollok fiduċja fil-funzjonar komplut tal-pajjiż kollok kemm hu, aħna naqblu miegħek li jkun hemm ksur jew nqas taqbil bejn entitajiet differenta naħseb li waħda mill-problemi ehm, niltaqgħu magħhom ta' spiss. ċerta pajjiżi diġà irnexxilhom isolvu dawn il-problemi. L-Olanda pereżempju għandhom agglomerat kbir tal-ilma, l-elettriku, l-enerġija, ehm, fost dipartimenti oħrajn qed jippruvaw jiġbuhom flimkien U dak li qed nippruvaw nagħmlu permezz tal-Ministeri tal-Konsumatur huwa li nippruvaw naqsmu flimkien l-esperjenza tagħna sabiex nippruvaw nġi sabiex nippruvaw nsibu soluzzjonijiet nistgħu jew nġibu dawn regolament dawn l-entitajiet regolatori kollha flimkien jew forsi nippruvaw nsibu soluzzjonijiet oħrajn. Qed naħdmu wkoll fuq il-moviment ta' konsumaturi fil-istati membri tal-nofsinar ixlok u il-vant tal-Europa. Di ma tistax, di mish kustjoni li staw insolvu għamil l-ewel, miemx fil-fat, mux sigrit għaliex dejjem il-pajizi tal majestra li morru tal-Europa jmorru laħjar f'dawn il-kwistjonijiet għaliex ix dan ikollu l-moviment dritti tal-konsumatur ħareġ minn dawn l-inħawi fil wat li għadu kunċa ġdid fil-pajizi tal-vant u ta' nofsinar, naħseb li għadu rridu nikonvinċu l-min joħlo il-politika illi drittijiet tal-konsumatur miex xaħġa ħażina għan negozju, anzi bil-kontra li jekk ikollok inti konsumatur illi jaf eh, xinu ma drittijiet tijaw fil-fat it-tejjeb il-negozju minħabba li tejjeb il-kompetizzjoni il-prodotti u il-negozji ikunu aħjar, jamlu ktar l-almu sabiex ikunu aħjar u jagħmlu wkoll sforza biex ikunu formati sew. Issa finalment il-kummenti minnaħa tal-President l-informazzjoni teżisti iżda trid tindirizza b'ċerta kawtela l istati membri għandhom ċerta diffikultà sabiex iġibu flimkien l-informazzjoni m'hemm l-ebda eh, garanzija iżda l-informazzjoni eh, tista' tuża mija fil-mija tikkumpara mal-situazzjoni attwali mija fil-mija, però l-aħjar informazzjoni għal għana bħalissa. Jien naħseb li nistgħu nagħmlu iktar testi tal-korrelazzjoni. Naħseb li huwa interessanti illi dawk is-swieq illi jidru għall konsumatur li huma l-iktar siguri li tużhom fil-fatt mhumiex neċessarjament dawk is swi illi għandhom li dwarhom għandhom xi informazzjoni kbira dwarhom jew informazzjoni dwar ġettit tagħhom, jiġifieri iktarx il-fiduċja eh, mhix neċessarjament marbuta mal-arfien u fil-fatt ħafna drabi jidher li konsumatur konsumaturi jagħtu iktar importanza lil fiduċja mill-arfien tagħhom dwar ġettit tagħhom jekk inti tafda kumpanija tħoss li m'għandekx għalfejn tħoss li m'għandekx għalfejn tkun taf id-drittijiet tiegħek sew qabel torna minn għandhom għaliex tafdom. Issa nistgħu dan il-punt investigaw fiktar dettal. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna jt il-President. Grazzi tal-ġi prezentajtina din l-informazzjoni naħseb aspetti ieħor li ma tkellimniex dwaru li huwa ta' interess iżda speċjalment milli billi bħalissa nitkellmu dwar il program tal-konsumatur huwa l-appoġġ għall organizzazzjonijiet tal-konsumatur. Meta naħares li l-figuri nara illi il-fiduċja fil-organizzazzjoni ta' drittijiet tal-konsumatur taqbel jew tkun tirrifletti il kemm jiġu rispettati drittijiet tal-konsumatur u l-arfin. Jider illi il-kwistjonijiet illi fil-fatt hemm fil-valutazzjoni tal-impatt tal-Common Sales Law jittina stampa differenti minn dak li ġi prezentat lilna hawnhekk. U għalkemm eh, provajna nantfaw xi pressjoni fuq il-kollegi tiegħek Justice dwar kwalità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 naraw min fil-futur ħa jindirizza id-drittijiet tal-konsumatur u jina nemmen illi waqt illi id-drittijiet tal-passiġġiera huma parti mid-drittijiet tal-konsumatur dawn għandhom jiġu indirizzati separatament taħt direttiva wieħed ikun jaqa' taħt il- Kumitat ta' Drittijiet Intern. Dan huwa pass politiku li nixtieq li aħna nieħdu f'dan il-kumitat dan ġi diskors ukoll ma' shadows u anke rajna xjaqa u ma jaqaxħat il-kompetenzi tagħna. Kif tafu kien hemm kif tafu għatem differenzi kbar bejn l-istati membri differenti, bejn il-modalitajiet differenti u koll ta' trasport, specialment fi trasport transkonfinali. U għalek illi huwa importanti illi ikolla regola rikolla regolament wieħed illi jieħu konsiderazzjoni il-prinċipju kollha li jaqgħu taħt id-drittijiet tal-konsumatur u sabiex ma jkunx hemm nuqqas ta' bil u inkonsistenzi. Irridu li nimplementaw b'mod komplut fl-istati membri kollha għal modalitajiet kollha ta' trasport anka fit-trasport transkonfinali id-dritt id-drittijiet ewlenin tal-passiġġieri hekk kif huma delinjati mill-Kommissjoni. but hemm il-kwistjonijiet ta' diskriminazzjoni u ta' informazzjoni illi tingħata. Hemm numru ta' kwistjonijiet ħafna kif għadna diġa eh, il-maġġoranza tal-informat tal-elementi li ġu mill-konsumaturi huma minħabba it-trasport. L-informazzjoni li kollha titkun disponibbli l-konsumatur qabel ma huma jixtru il-biljetti tagħhom u l-informazzjoni li tibqa' disponibbli matul l ivvjaġġar tagħhom. Kwistjoni oħra hija l-kwistjoni tal-modalitajiet differenti nafu il-maġġoranza ta' problemi jinqalgħu meta jkun hemm mezzi differenti ta' trasportazzjoni u u speċjalment tkun partikolarment tkun partikolarment sfortunat jekk dan l-vjaġġar ukoll tiseħ fost eh, pajjiżi differenti, ġifieri tkun qed taqbad mezzi ta' trasport differenti, il-tren pereżempju mbagħad xarabank eh, f'pajjiżi differenti. Hawnhekk ma jkunx daqshekk ċar min ikun responsabbli drittijiet tal-konsumatur, jiġifieri rridu nassiguraw li jkollna l-entitajiet entitajiet eh, tajbin eh, li jkunu responsabbli sabiex jindirizzaw dawn id-drittijiet tal-konsumatur. f'dawn il-każijiet u għalhekk rridu naraw ukoll xi jagħmlu li CCs f'dan il-qasam. Għandna forsi niżviluppaw xi elementi oħrajn, xi qodot oħrajn sabiex ikunu jistgħu jindirizzaw dan it-tip ta' vjaġġar permezz ta' mezzi differenti. Għaliex huwa diffiċli ħafna li din responsabilta tqiegħda fuq l-entitajiet eżistenti. U diffiċli l-jom li jikkoperaw. Iktar fil-fatt aħna ma nivvjaġġaw, iktar nkunu irridu libertajiet għalek irridu nindirizzaw dan il-punt tant komplikat. forsi kun aħjar li kuhu sita l-autonomiku wieħed li jitkellem dwar dawn il-punti kollha dwar li vjaġġar fl-Unjoni Ewropea. F'kull terminal fl-Ewropa irrit ikun hemm desk li jilqal il-menti dan għal passiġġieri tal-ajru. Iżda kif nistgħu aħna niffaċilitaw dan kollu? min huwa il-persuna li ħajfaċilita x-xogħol għal passaġġier u l-aħħar mhux lanqas huma l-passiġġiera li għandhom ehm, limitazzjonijiet fil-mobilità fiċ Per eżempju ġifiri nis li għandhom disabilità, nis eh, li forsi huma avvanzati fl-età. Irrid ikonna approċċ holistiku hawnhekk u l-affarijiet isiru iktar komplikati meta eh, nkunu qed nitkellmu dwar trasport qed iseħħ mezzi differenti, ġifir pereżempju immaġina persuna avvanzata fl li għandha bżonn ċerta assistenza li qed ivvjaġġa bejn pajjiżi differenti u qed juża mezzi differenti ta' trasport, eh, ajruplan, tren, eċetera. Ġifieri irrid ikun hemm xi forma ta' koordinazzjoni sabiex per eżempju kon koordinazzjoni bejn l-assistenza li tiġi provduta lil dan il- passiġġier sakemm jasal, sakemm jitlaq minn daru u jasal sal-punt aħħari, sal-destinazzjoni aħħarija. Hemm baċċi kwistjonijiet oħrajn li mhumiex indirizzati f'dan il-punt. Jekk ħajkun hemm xi emendi għal pereżempju trasparenza fil-prezzijiet, fost punti oħrajn u kif jistgħu jiġu indirizzati ċertalmenti. Uh, thank you very much. Uh, Grazie tassew, Sinra Pezzikanen. Naf li għanna ħina tijafas, uh, għaspeċi ma sabna tarġi membri, t-dija, jek jisir ħasur Handes jitkellem l-ewel. Grazie tassew. Nixtieq naqra il-punti ta' Sinjor Pavanova. Jiena grazzi Sinjora Petikanen. Xio ir kontenta Sinjora Petikanen lej Sinjora Petikanen tal-kommenti li faslet ħafna minn dak li proponejna jaf l-opinjoni fuq il-drittijiet tal passiġġieri tal-ajru fejn kienet rapporter ġew inklużi hawnhekk iġib il opinjoni fa' bosta l-opinjoni. Signor Pavanova, trid taċċerta li jkun hemm trasparenza fil-prezzijiet. Speċjalment rigward li il-miżati tal-ajru li għandhom eh, miżati moħbija eh, u għalhekk irridu naċċertaw li din il-prezz eh, dan il-prezz hija waħda ta' riflessjoni li tirrifletti il-prezz aħari kien hemm ħtieġa wkoll nipproteġu l-passiġġieri kontra termini kontrattwali inġusti f'kuntratti tat trasport. Sinjura Pavanova wkoll ra teħtieġa li naraw illi passiġġieri illi din jiextru per eżempju il tar rasom jiena taw l-istess kondizzjoni daqs xi ħadd illi qed jivvjaġġa ma' group package flight eh, propriament u li jispeċjalment da li seħ per eżempju jekk il-flight tira tiġi kanċellata. Id-drittijiet jkunu aċċessibbli, mod faċli u sempliċi biex wieħed jifhimhom u jridu jkunu drittijiet li għandhom x'qed ma' drittijiet tal-konsumatur. Jridu jkunu drittijiet tal-konsumatur dan drittijiet tal-passiġġieri. U allura taħseb li dan ir-regolament irid jiġi rikonoxxut kif suppost għax nitkellmu dwar ġitti għal-konsumatur. Grazzi. Għajkolli nitlaqa l-intervista tiegħek. Uh, thank you. Well, I'm sorry we can't enjoy the debate between you and Mr. de Jong, which... Grazzi, skużani li ma nistax eh, immur nattendu id-dibattitu bejnek u Dion. Ma nitnaħsu li jekun animat ħafna jieti President. Ikkellem għan biz, grazzi ta' sew eh, tal-kooperazzjoni mill rip eh, tal-proċess ta' fil-dokument li sa' fil-dokument. Eh, mija dokument tajb u dokument tajb ħafna li għal-kem ħanna ħafna mendi li daqsa terċivujna naqbel ma' rapporter dwar il-kwestjoni tal-drittijiet tal passagġir li dinja kwistjoni ta' dritt ta' konsumatur iċ-ċer jrid iqid il-kwistjoni jekk aħna ser ikollna xogħol iktar il qudiem dwar dan nkunu qegħdin naqsmu r-responsabbiltajiet biex il-komitat tas-suq wieħed Hija ħaġa li aħna bħala MPs nużawhom ħafna l-aeroplani ntiru ta' spiss. Jina vjaġġa ta' spiss bħal MP u dejjem ikolli problemi b'titjiri tiġu kanċellati jew min, anki jekk tibħed tivvjaġġa per eżempju bil-ferrovija. Ġifieri dik tista' tkun problema, speċjalment se titkellmu dwar mezzi ta' trasport li huma maqsumin bejn żewġ pajjiżi bħala responsabilta. Ġifieri ma rridux nitolbu li jkun hemm regolament. Irridu naraw minn flok il konsumatur għallu aċċess għal regoli minimi. U aħna rridu nirrispettaw il-dritti tal-passiġiri billi jkollna regoli minimi. U importanti li l-istati membri jkollhom ħarsien tal-konsumatur jekk dan huwa dak li jixtiequ. Din kwistjoni soċjodemokratiċi diġà għalmu. għasam ta' kompetenza tagħna hija l-ħarsin tal-konsumatur u drittijiet tal-konsumatur għak huwa essenzjali li aħna jkollna il-mezzi li bjom nkunu nistgħu nikkompensaw titjiriet li huma kkanċellati jew fejn ħafna dewmin eh, jew titjiriet li titlifhom minħabba ċirkustanzi li ma jkunux tartijak u għalhekk irid ikun hemm sit elettroniku li jkun aċċessibbli u faċli wieħed jispjega dawn id-drittijiet il-konsumatur. Aħna s-sas qegħdin fil-epoka tal-smartphones u x'nafien, ġifiri, għandu jkun hemm aċċess faċli għall-passiġġieri dwar għad-drittijiet tagħhom, għall-informazzjoni dwar id-drittijiet tagħhom. Ma speċjalment ukoll meta qed nitkellmu dwar passiġġieri b'mobilità mnaqsa. Aħna rridu naċċertaw il informazzjoni hija disponibbli lin-nies involuti. hija opinjoni fuq rapport ta' un initiative. Irridu nħarsu birra għalhekk kif ser nisimplifikaw l-affarijiet tal-konsumaturi meta kunu qegħdin nibukkew il-titjiriet madwar Ewropa. Jekk inti trid tagħmel eh, booking ta' ferrovija minn Kalmar l-Iżvezja għal Strasburgu u tittoqgħod tuża ħafna ġenziji u hija komplessa, ma din hija xi ħaġa li aħna rid ikunu nistgħu nibbukkjaw bħalma nagħmlu fuq l-internet għat titjiriet pereżempju. Grazzi, sinu xtru. Grazzi tassew, grazzi l-rapporter. Naħseb illi l-punti tagħkom huma preċiżi ferm għandek tmien punti fuq xi ħuton kol mill-prioritajiet tagħna regolament wieħed. Niddan bħala dritt tal-konsumatur li konna nforzar b'saħħtu għandna żewġ punti tlieta għajjema messaġġi firi li aħna ser inżidu fil-emendi tagħna waħda minnhom titratta l-intermodalità. Din nissemmit ukoll minn enaħed. Kienet qabli. Aħna rridu naraw illi hemm konsistenza fid-drittijiet u illi dawn huma linjati għal f'direzzjoni li titla lil fuq biex naraw illi għandek l-iktar livell u li ta' protezzjoni possibbli anki dwar eh, għalet il-senjura ħed naqbel ħafna ma għalet kelma dwar persuni b'dizabilta. Ġifri għacċess mux biss għal servizzi imma ċess għal informazzjoni minn qabel u informazzjoni li tassew ser tamillom differenza. U tgħidha. Ħaġa oħra li ma nafx kħan resaċ bħala mendem hija xi ħaġa li jiena xtaqt inressa u nsemmi. Jiena ser eh, nsemmi każ konkret ma naħseb li ħadd niktar wiesa' Eh, pala kontest, għax smajna li eh, il-menti per uba fil ta' trasportir. Kien hemm incident fil-medja daniża li talbuni li naġixxja li jiena kelli problema li inwiġeb għalija kien hemm ċittadin daniż illi kien qed jivvjaġġa ma' kumpanija Spanjola ma' Danimarka, Spanja ba' suppost kien sejjer lej l-Amerika t'isfel. Ma' kumpanija Spanjola u dan kellu eh, ħabba dew minn tillef il-pan e, e, minn Danimarka tillef il-aeroplan lej l-Amerika tisfel minn Spanja u skont il-reġizlazzjoni tal-lum għandu dritt għal kumpens. Allura għamel l-ment u dan e, l autorita kompetenti spanjola għal-ulu iva, inti tolat għal flus u s-soba s-sobba xaħġa xie xie kumpens, ma niftakarx eżatt. Imma il-kumpanija spanjola qatt ma ħallsu anke jekk l awtorità Spanjola talbuhom dan ma ħarx il-flus, ġifiri mar l-ura, għallum isma ma jina ma rajċ flus, il-flus li jispostu għadda lejja. Mistoqsija tija hija strumenti għanna, jew ikanni strumenti ma' kumpaniji biex nkunu nistgħu nużaw kontra kumpaniji li ma japplikawx il legali anki jekk wieħed jagħmel imment, anki jekk l-imment ġi approvat mill-awtoritajiet kif suppost ġi approvat, jien kontet naħseb forsi illi aħna għandna il-, il, il riżoluzzjoni ta' ilmenti eh, transkonfinali. Iżda u għalli li dan dit diabbiċċa xogħol enormi wis illi ħatiħu kas, toqgħod titla l-kas il-qorti. Iba diċi il-flejjes u r-riżorsi biex noqgħod titla l-kas il-qorti. Għax ġiġik 2000 euro, ġi fl-aħħar mill-aħħar eh, għabbatu għata qalbu, qatt ma xiva l-flus. Iġifiri xi ħaġa li aħna irridu niffukaw fuq dita tal ta' transkonfinali. Ma nafx li-tottament li ma forma ma forsi nidaw niddiskutu għaliex dan mhuwiex unika wieħed li dan mhux mhux ġat lilu biss. Hemm ħafna import importanti. Jekk inti tħares lejn il-scoreboard ta' konsumatur, inti tista' tara li 45% huma eh, li kellhom problemi m'għamlux ma resqux il-ment għax kienet komplikata wisq u ma kienux jafun fiħab ħabdu jibdew. Surbila. Grazzi ċer. Meta aħna nitkellmu dwar ġid tal-passiġġieri, aħna tkellimna dwarhom minna eh, ma nitkellmu dwarhom. Inna nitkellmu dwar propjament anke fis-korpor ta' qabel. Ma mhux unika komitati li kien involut fil-proċess ta' diskussjoni tal-drittijiet tal-konsumatur u tal-komitat tat trasport jina dan naħseb jiexħada tajba, imma naħseb il-pozizjoni aħna nieħdu jew li neħdu kommissjoni jew għadde toħra għadġlida ta' drittijiet tal konsumatur jibqa' l-fatt li fl-Ewropa nispiċċaw sitwazzjoni fejn meta ħabtu biex ma' problema konsumatur ma jkunx jaf fejn jaqbad idur u kif fejn fejn jaqbad jibda'. ħafna drabi il-passiġiri pereżempju jew konsumaturi m'għandhomx ma jafux id-drittijiet tagħhom ma jafux bħala rimedju x'jamlhom x'jamlu. Nixtieq ningrazzjas nirrepeti kanen dan il-opinjoni. U jiena tassew kuntent li fil-kas tal-drittijiet tal-passaġiri tgħid li dawn id-drittijiet għandhom jitqisu bħala drittijiet tal-konsumatur. U rridu nimplementaw isforzi kollha fejn lan ikun implementat kif suppost u jiena naqbel ħafna mal-proposti li huma ħadna fl-opinjoni. Punt illi jiena għamilt huwa punt numru tlieta li jgħid illi l-konsumatur irrid ikollu id-dritt għal protezzjoni indaqs. Tkunx tkun ikun ikun il-mezz tat trasport ikun effettiv iva, imma dan irid ikun eh, eh, jekk per eżempju għandu xikunu x x'tip ta' mezz għandu jintuża. Għal ma nistgħux nistennew l-operaturi kollha e, jiggarantixxu kollox. Naħseb illi dan ħajwasal l iktar zvantagġi mill-vantaġġi. Naħseb nafx kif se taħdem fil-prattika. X'sur għandha tieħu. Naf illi forsi tidher tinstema sabiħa l-konsumatur, imma rridu nħarsu lejn riqat ta' l mezzi ta' trasport differenti li jeżistu. Allura ma nistgħux nistennew li jkun hemm eh, vjaġġ ta' fuq coach qasir, vjaġġ qasir illi tista' tqablu taħt l-istess kondizjonijiet ma' vjaġġ fa' aeroplan. Eh, ġifiri, il- differenzi fil-liġijiet mhumiex hemmhekk biss minħabba ċertu nuqqas ta' ftejjem bejn liġijiet individwali, ma hemm raġunijiet speċifiċi skont il-karattru natura tagħhom. Però jiena kuntent ħafna li għandna din opinjoni u qed nistenna bil-ħerqa biex nikkooperaw qrib. Ba, kull minnu valut. Grazzi, jissu xvab, naħseb dan huwa l-unika wieħed li xtaq jitkellem. U nixtieq insemmi l-fatt naħseb is-sur Colson qiegħed minn Digi Move. Iġifieri naddi għallik minn u minnu toħra mal-ewwel naddu għas-sur xvab. Grazzi ċer, grazzi tal-li tajtni opportunità nitkellem, nixtieq ringrazzja r-rapporter tal-dan l-abbozz ċar, koerenti. Nisab li kwistjoni importanti fi scoreboard li nipprovaw nsaħħom id-dritt tal- ta' kulħadd tal- ta' stampa sħiħa imma jien ma nafx dawn ir-drittijiet tal-passiġġieri irridu ikopru il-drittijiet tal-konsumaturi kollha kull tip ta' dritt Kif intqal, setturi differenti tat trasport ifissru għandhom il-problemi tagħhom. U Evelyn semmit ħaġa, il-twettiq li diġa għadna bħalissa diġa hija problema biex indaħlu fisseħ kif suppost jina kas fi Spanja milux fejn għandek ir-regoli qegħdin hemmhekk qegħdin ċari l-titira kienet iktar minn tliet eh, sigħat tard. Imma xorta ma kienx faċli li jien nieħu dak li kien ħaqni, jiġifieri fuq l-implementazzjoni jiena kuntent ħafna li sejna pitikani qed tinsisti illi li jkun hemm implementazzjoni konsistenti. Jiena naħseb li huwa importanti eh, u għandna nisħu fuq dan il-punt. Grazzi tal-kommenti kollha tagħkom. Naldu għasur kosan fil-qosra ma tanċ fallina wisħin, Bista' taġġurna naftit fuq dak li qed jiġri, Digital Own Initiative fil-Komitat ta' Trasport. Grazie ta' sewċer permetti li billi ringrazzja sena pitikajna nalla bozz taħħa. Nasab li dan jikorrespondi għal punti li suppost jidru hawnhekk dan il-każ. Naqblu bal-biċar kbira tal-kometija għamlet fuq l-importanza ta' dawn id-drittijiet dawn huma prattikament kostituzzjonali fin natura tagħhom in-natura um, ta' trasport differenti, ta' membri differenti, l-ilmenti u l passagġiri ma bitam naqsa. E però xi kummenti li jiena nixtieq nagħmel propta ma' dak li jiena smajt fis-sala. Dan jindirizzaw punti li Sinjor Petikajnen semmiet. Nawennet, meta jendek l-Awtorità Nazzjonali illi eh, din tappoġġa dritt tal-passiġġier u l kumpanija ma tagħtix każ mela xiġri. Skont il-leġiżlazzjoni eżistenti, m'hemmx la ċans ta' permezz tal-mezzi semplifikati li għandna bħalissa, iżda aħna rridu naraw li fl-aħħar mill-aħħar ikonna riżultat li aħna rridu naraw. Irridu li l-awtoritajiet ikunu jistgħu jinfurzaw id-deċiżjonijiet tagħhom. Inaħa l-oħra l-awtoritajiet nazzjonali jistgħu jimponu multi. Dik dejjem hija għażla għad ismonabilità tagħhom. Jekk hemm dan iċ-ċans għalhekk, naħseb illi mbagħad il-kumpanija tal-ajru iktar hemm ċans li jilħaq jew eh, ftej mal-passiġġier jew isegwi eh, il-deċiżjoni tal-rati u l-awtorità kompetenti ta' dak il-pajjiż. Ġifieri s-sistema li għandna bħalissa forsi ma tistax issolvi problema ta' dak li jkun moddirat. Iżda jippermetti li jkun hemm soluzzjoni indiretta permezz ta' din il-multa li tista' teħel kumpanija li ma tħallas il-kompensu għad-danni. Ħaġa oħra daħad li semmit sinjor Karen. Ħafna membri semmew li e di, s-sur Bilen u s-sur Ġvab. Qed naħseb dwar il-kwistjoni tad differenzi bejn il-mezzi differenti tat trasport. Il-komunikat tal Kummissjoni hija l-mod ċar li lan tiegħu huwa illi ħaj jipprova il-mod il-mod jippromovi konverġenza bejn il-mezzi differenti tat trasport għalhekk il-koll naqblu illi fil-regolamenti attwali hemm mezzi tat trasport illi humi ġustifikati. Għalhekk aħna nħossu illi dawn għandhom jibqgħu hemm għalissa. Għaliex huma differenti ħafna fin-natura tagħhom. Għalhekk għalkemm li forsi jkunu qegħdin indaħlu idea ta' konverġenza, bejn ir-regolamenti. Xorta għaddu bikri wis biex ikollna dan it-tip ta' regolamentazzjoni waħdanija għal dawn il-mezzi ta' trasport kollha u anki meta nqisu trasport marittibu jew anki il-regolamenti għal tal-linja għal coaches daw ma daħlux fis-seħ laqas għadu. Ġifieri qatt għadna dejta bbażi ta' xiex ikunu nistgħu nilleġiżlaw għad hemm differenzi ġustifikati permezz tal-mezzi differenti ta' trasport. Idu niftakru li din il-liġi hija riċenti u għadha ma daħliċ fis-seħ, ġifieri aħna iġidu nistennew qabel ma noħorġu b'regolament wieħed għal kulħadd. Imma irridu indaħlu nimxu lejn konverġenza. Wara mistoqsija taċ ċer, nasab jkun hemm proposta li tirrevedi id-dispożizzjoni ta' ġittijiet tal-passiġġieri fis-settur tal-linji tal-ajru grazzi tas-sew. Grazzi tas-sew. Signor Petti Pettikanen. fil-qosor minn ningrazzja l-kollegi kollha pal kommenti tajbin ferm. Speċjalment se nitkellmu dwar il-ħarsin gwali dan huwa punt importanti li intom għamiltu. U għal-lingwaċ hawnhekk li jista' jagħloq il-problemi minħabba li proporzjonalità trid titqis hawnhekk u irid żmien biex normalizzaw ċertu forum ta' regolamenti tajjeb xtaqt ngħid fuq it-timetable biex nifakkar kif naqaħin, ah, President. Mela, eh, data hija 13 ta' Ġunju, konsiderazzjoni ħajkun mbagħad fid-9 ta' Lulju u mbagħad vot l-10 ta' Lulju. Grazzi. Grazzi, eh, rapporter. Mela, issa ngħaddu n-nufih għall-aħħar punt fuq l agenda tagħna llum jiġifieri r rapport ta' Sinjura Colin Langen dwar l-implementazzjoni tad direttiva dwar il-kreditu għall konsumatur. Sfortunatament fiżax tingħaqad magħna llum imma Sinjur Deher se tirrappreżenta r rapport minn tagħha nilqa il-Kusina Rizzo mill-head ta' DG Unit biex twieġeb fissem il-Kommissjoni, nixtieq n-verifika minna u minn mawx, n-Open the Guards hawnhekk is-sur Gżoj mhux qiegħed hawnhekk, is-Sinjor Ruler mux għawnek, jina hawnhekk, jiena x-Shadow, jiena l-unika Shadow uffiċjali li għaw għawek bħalissa forsi s frattant jitlu oħrajn. Imma eh, f'kull każ aħna rridu nagħtu bidu għal ir-rapport ġifieri nixtieq nerġa' lura għasin overhim. Ankan heute Grazie ħafna li kollega tiegħi ma setax jippreżentalkom ir-rapport eh, stess u nixtieq għalhekk nurikom il-punti prinċipali. Fuq l-implementazzjoni fuq il-direttiva dwar il-kreditu għal konsumatur. Din id-direttiva tal-2008 għandna żewġ għanijiet. L-ewwel net li jkollha livell qoli ta' protezzjoni tal-konsumatur u apparti minn hekk biex ikun hemm protezzjoni fuq fuq il-livell tal tal-swieq transkonfinali. L-applikazzjoni hija ħafna baxxa inqas minn 2% u inqas minn 20% online. Ġifiri l-e-commerce fil-settur bankarju importanti ħafna raġuni hija li hemm ħafna inqas istituzzjonijiet finanzjarji li joffru kreditu transkonfinali u apparti minn hekk minħabba kriżi finanzjarja is-swieq eh, sejrin dejjem lu qegħdin jonqsu. Jista' jkun li ma jkunx hemm persuna li min tikkuntattja dan it-terminu ta' żmien ta' sentejn għall-implementazzjoni ma laħaqniex f'kull każ dawn huma set ta' regoli komplessi ħafna u diffiċli biex jiġu implementati u t ta' żmien ta' sentejn kien qasir ħafna u rapporter għalhekk qed jaħseb jekk fil-qoddim id-data ta' implementazzjoni komplikax l-affarijiet u jekk għandniex nistabilixuha għal tliet snin u dan ikun għalhekk eh, tkun mira aktar, aktar faċli nilħuha. Uħut minn dawn l-aspetti ġew iddubitati bħal bħal sheets li huma msemmija f'din il-direttiva. U apparti minn hekk ikun diffiċli wkoll biex taqrom. Ta' eżempju tal-kalkoli kif tal-perċentwali annwali tal-miżati li mhumiex legalment vinkolanti u dawn għandhom ikunu li dawk kollu jkun preżenti f'dawn il- leġislazzjonijiet irridu japplikaw bl-istess mod. Id-dritt tal-tirar per eżempju tal-konsumatur u meta eh, meta jibda japplika il-ħin se hemm ukoll xi jekk jekk jidħolx fis-seħ meta jibda iż-żmien jew meta jissieħeb fil-kuntratt. L-investigazzjoni tal-2001 ta' aktar minn 500 sejts tal-kredit tal-konsumaturi kim sejħa sweep għandhom ċertu nuqqasijiet. Ma naħseb li id-direttiva hija pedament sort, pedament importanti għal konsumaturi biex jieħdu kreditu. Daw kollha involuti jridu jingħataw biżżejjed ħin biex ikunu f'konformità mar-regoli u dispożizzjonijiet u forsi għandu jkun hemm ukoll żieda fil-livell ta' aċċettanza fuq dan fuq livell transkonfinali u l-impatt li jkun hemm l-element li rridu nżommu f'moħħna u forsi għadu kmieni biex namlu tibdiliet f'dan l-istadju forsi minħabba l-komplessità tal-proċedura għalhekk huwa bżonn illi dan it-terminu ta' żmien naraw x'inhu l-aħjar u naraw eh, qabel ma nagħmlu xi tibdiliet kif l-aħjar li taħdem din fil-prattika. Peress li jiena l-uniku xedew rapporter, se nagħmel xi kummenti u mbagħad nara jekk hemm xi kollegi oħra li jixtiequ jintervjenu. L-ewwel net. Naħseb li Sinjur Colin Lang u il-punti, dawn il-punti huma importanti ħafna u jiffukaw fuq xinu ma kustjonijiet li ħazmuna. Naħseb li ħareġ ċar illi din id-direttiva sendum ma tidħol fis-seħ biex tiġi ħasadum ma tiġi implementata. Naħseb il-dokument oriġinali beda qabel ma s-seħibtin 13 senilu u u kienem kustjonijiet oħra ta' armonizzazzjoni. U l-kustjoni essenzjali kienet kienem fil-Konsillu fil-Parlament illi s-swieq tal-konsumatur umma sviluppati fuq livelli differenti fi stati membri differenti u il-valur ta' direttiva li tkun armonizzata kompletament ma kienx daqshekk birdas lum, issa il-livell ta' transazzjonijiet ta' kreditu tal konsumatur transkonfinali għadhom fuq livell baxx, pjuttost baxx, però mill-banda l-oħra hemm xi aspetti ta' protezzjoni tal-konsumatur li ġew armonizzati. U naħseb li ħaġa tħassibna l-aktar fuq sweep i turi ċertu diskrepanzi fuq il-prezentazzjoni ta' informazzjoni u juri l bosta affarijiet li ħdimna fuqhom u il prezentazzjoni hekk msejħa standard box type. Ħaġa li rridu nifokaw fuqha hija wkoll kemm huma konxi l-konsumaturi fuq dan. Kellna preżentazzjoni fuq l-scoreboard tal-konsumaturi imma ma nafux ser jirriżulta minn dan bħala referenza għal kredit tal-konsumatur. Naħseb li interessanti li nsemmu u koll u li forsi namlu u koll blemendi l-disponibilità ta' data eh, mod transkonfinali il-databases tal-konsumaturi huma importanti ħafna, huma għodda importanti ħafna li il-fornituri ta' dawn il-krediti għandhom bżon fuq id-disponibilta tal tal disponibilta ta' dawn il-krediti. Wada mill-għaniet din id-direttiva kienet li dawn l-informazzjoni tkun disponibli mod transkonfinali biex ikun hemm moviment minn sat membru għal ieħor. Però ma nafux jekk dan qed taħdem u hemm kwistjonijiet oħra għandhom x'aqsmu ma dan ukoll. U importanti wkoll li semmi d dispożizzjonijiet fuq eh, pagament kmini, li pagament bikri. Aħna diġa qbilna mal-Kommissjoni fil-Komitoloġija biex tibdel il-bażi fuq il-kalkoli tal-rati ta' interess fuq l-APRs ma din hija diffiċli għall-konsumaturi biex jifmuha. U l-aħħar punt li nixtieq ngħid għax nafri se jkun aktar diskussjoni fuqha fuq il-kwistjoni ta' l-ambitu. Aħna meta morna fl-Iżvezja ftit snin ilu matul il-presidenza tagħhom, il-Parlament Svediż nitkellem fuq il-krediti SMS. U għadnilom nista fej korona faħna kien possibli li biex il-gvern svediż jestendi dispożizzjonijiet tal-direttiva għal kredit tal-konsumatur biex ikun nista' jsir dan. U l-pożizzjoni għadha kif iniġi fil kien jiddependi fuqhom li jagħmlu dan. Is-sinjora Korenlajn qalet ukoll kif l-istati membri għamlu estensjoni ta' dawn il-kwistjonijiet fuq il-krediti tal-ipoteki u importanti ħafna biex naraw fuq il-vot illum fuq il-proposta tal-krediti tal-ipoteki li kien hemm bosta eh, nis li kienu xettiċi l-istess fuq il-dertiva l kreditu tal-konsumatur. Lan kien illi tmexxi dispożizzjonijiet minn direttiva dwar il kreditu tal-konsumatur għal din il-direttiva dwar l-ipoteki tal-kreditu irridu siru xi emendi biex ikun hemm xi ħaġa konsistenti u mhux jerġgħu joħolqu xi ħaġa ġdid, xaġa mġdik li diġà għamilniha fuqha. Għana ħan nistennew u naraw x'se jkun ir-riżultat. Se jkun importanti wkoll naraw jekk is njura Rizzo fisem il-Kummissjoni taqbilx ma' direzzjoni li qed tieħu Sinjura Kolnlajn li aħna bħalissa ma nħossux bżonn kbir biex nemmen namlu emendi għad dispożizzjonijiet ta' direttiva eżistenti, imma nipreferu li nifokaw fuq il-fatt li da' dispożizzjonijiet ikunu implementati b'mod tajjeb u nikkonsidraw il-problemi ta' implementazzjoni u mhux nagħmlu riforma radikali. U biex ukoll natu pariri li l-Stat membri kif jistgħu jużaw dawn l-oda b'mod aktar effettiv minn kif diġa għat jagħmlu jekk nkunu f'konformità mal-Komissjoni dwar dan, din hija l-ideja għalfejn għamilna rapport fuq inizjattiva personali u naf illi qegħdin tagħmlu konsultazzjoni estensiva wkoll u e, nistgħu wkoll imbagħad jekk tuna skeletta tagħkom nkunu nistgħu nippjanaw ix-xogħol tagħna għall-futur. Hawn xi ħadd li jixtieq jintervjeni, Sinjura Rizzo. Grazzi, Sir President, u grazzi, Signora Ferħajn, għall-intervenzjoni tagħha fuq ir rapport ta' Signora Colin Langen. Fuq il-mistoqsija, bil-mistoqsija tiegħek għamilt li xoħli aktar faċli, għax sempliċement irrid ngħid li aħna naqblu ma' direzzjoni li qed jieħu l-Parlament Ewropew b'dan ir-rapport. Aħna fatti nħossu illi hija direttiva importanti ħafna u nħossu illi hawnhekk li għanna friskju u għall-implementazzjoni ta' din id-direttiva bħalma intqal fil-rapport u kafat inti fl-interventi, fil intervenzjonijiet li kellna kien hemm xi diffikultajiet f'tix stat membri biex tiġi implementata din id-direttiva. Uħud minn dawn id-diffikultajiet provajna nindirizzawhom billi namlu emendi fl-anessi għal din id-direttiva billi namlu kol modifiki fuq ċertu asunzjonijiet fuq l-APR kif kifat inti stess u tajna wkoll xi linji gwida l istati membri biex ikun jistgħu jimplementaw id-direttiva. Linji gwida li intbatu dan il-segretarju tal kumitat u jekk dan ma sarx, ovvjament se nagħmlu se nibatuh. Għalina importanti ħafna illi il-pożizzjoni u d-direzzjoni li qegħdin tieħdu naqblu magħha U importanti li nejnu l-Istati membri fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva imma hemm punt ieħor li xtaqt insemmi fuq dak li għad. Huwa importanti wkoll illi d dispożizzjoni ta' din id-direttiva jkunu jafuhom il-konsumaturi li jkun hemm bżejjed informazzjoni u bżejjed nqajmu bżejt kuxjenza fuq din id-direttiva u din raġuni għalfejn. Aħna qed naraw jekkux possibbli li jkollna kampanja ta' informazzjoni biex il-konsumaturi ikunu aktar konġi ta' drittijiet tagħhom taħt din id-direttiva. U fuq il-mistoqsija tiegħek jekk nistgħux nestendu l-applikazzjoni ta' CCD għall-SMEs u self fuq il-self tal-SMS e, mela Iva, nista' ngħidlek li Iva. Aħna dan għadna ma imma qiegħed fir-rapport Hemm studju fuq eh, fuq l-impatt ta' din id-direttiva li qed isir bħalissa u r-riżultati ta' dan l-istudju se jasluna l-aħħar ta' din lejn l-aħħar ta' din is-sena fl-istess ħin qegħdin nagħmlu qed niffinalizzaw il-verifiki għadna għadin kamxejn għadin kamxejn tard għaliex għadna kemm fl tmien 8 membri ma naħseb li tal-aħħar tas-sena ikollna l-istati membri kollha. U imbagħad se jkollna rapport fil-2013. Rapport dwar kif din id-direttiva tal-konsumatur, kredit tal-konsumatur kif se tiġi applikata u jekk ikun hemm bżonn nagħmlu reviżjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet. Imma ħanibdew billi nassumu illi aħna ser li aħjar nifokaw fuq l-implementazzjoni milli fuq ir-reviżjoni ta' din il-direttiva. Grazzi għafna l-interestakom u aħna nkompli nikkooperaw magħkom fuq dan il-fajl. Grazzi ħafna jiena nħu gost li għanna l istet nħidu l-istess pożizzjoni fuq dan, imma nixtiequ nisimgħu minn uħud minn gruppi politiċi oħra għabbi ma nħdu pożizzjoni aħarija. Tixtieq għamil ċer dokumenti oħrajn? Le, mela ħamel taqsira. Mela, fuq l-iskeda Għana f-30 ta' ġunju, sa' 30 ta' ġunju għal-emendi u se nikkonsidrawhom fi 17 u 18 ta' settembru. U se jkollna xi kompromess ukoll fil-13 ta' Ottubru u nivvutawhom fil-11 ta' Ottubru. Nasu ġifiri għandna biżejjed żmien biex napplikaw il-proċess tal-Kommissjoni u nispera li jkollna aktar informazzjoni min-naħa tal-grupp politiċi aħna. Grazzi ħafna fl-assenza tagħha lis-Sinjura Cohen Langen u l-Sinjura Rizzo. Mela, dan b'dan intemmu l-agenda tagħna tal-lum. Naħseb illi laħaqna wkoll nirringrazzja lill-interpreti f'din il-kamra daqsxejn stramba għallaqa tal-kumitati imma tal-inqas għandna daqsxejn xemx ġdieħla. Nixtieq infakkar lill-membri f'żewġ affarijiet. Mela, l-ewwel net. Fis-sessjoni plenarja il-ġimgħa d-dieħla l-erba' wara nofsinhar se jkun hemm diskussjoni mal-Kummissarju Barnier fuq tlet kwistjonijiet importanti. Il-rapport ġdid fuq il-direttiva eh, dwar il-servizzi ta' implementazzjoni, il-rapport tiegħu fuq is-suq intern u anke proposti għal fażi li jmiss ta' lat li jmiss dwar is-suq intern dan il-komitat ressa riżoluzzjoni li ġiet votata fuq eh, il-komitat il-ġimgħa l-oħra u se tiġi diskussa wkoll mill gruppi politiċi ma nispera l-membri tal-kumitat jkunu jridu jinvolvu ruħom f'din id-diskussjoni. Issa il-laqa tagħna li jmiss tkun fl-20 u l-21 ta' Ġunju fid disa ta' filgħodu għal erba sessjonijiet sħaħ fejn nkunu qegħdin nivvotaw fuq bosta proposti u se nkunu qegħdin fuq matul is-sena jiġifieri. Eh, Niltaqmakom dakinhar, grazzi ħafna wkoll, grazzi lill-udjenza online tagħna talli semawna